dawn id-dibattiti fuq id-drittijiet tal-bniedem. L-ewwel dibattitu huwa fuq is-sitwazzjoni tal-LGBTI fl-Uganda. Qabel ma nibdew id-dibattitu nixtieq ngħidilkom milli tistgħu titolbu li titkellmu fil-proċedura catch DI u tistgħu tużaw is-sistema tradizzjonali jkollna nużaw dejjem jew inkella tistgħu tinkitbu anke permezz ta' email ġifieri żommu f'idejkom il-karta tal-vot ħallibek b'hekk tkunu tistgħu tibdew minn issa jew inkella tistennew fit-tmiem it dibattitu mela nibdew issa <coughs> bl-onorevoli Jones illi hija l-awtriċi. Bik jogħġbok għandek minuta. Colleagues, I am very pleased that we Grazie kollegi Nieħu pjaċir nara li għandna daqstant appoġġ fost il-gruppi politiċi għal din ir-riżoluzzjoni llum. U dan juri kemm l-attitudnijiet inbidlu fil-ħajja tiegħi wkoll tal-inqas. U aħna qegħdin nagħtu appoġġ il dawk il-persuni koraġġużi mhux biex fluganda, iżda b'nadi oħra wkoll illi qegħdin jiġġieldu dawk li qegħdin jippruvaw joħonqu in natura tagħhom huma persuni li jiġġieldu anki f'ċirkostanzi ostili biex jgħidu aħna minn aħna għandna għandna id-dritt għal dawn id-drittijiet ugwali. U s-sitwazzjoni fl-Uganda hija wkoll inkwetanti. Il-qtil ta' Brian Waswa dan l-aħħar ukoll kien att orribbli. Min wettaq dan il-att irid ukoll jgħaddi issa minn prosekuzzjoni. U anki l-attakki fuq il-persuni omosessuali hija xi ħaġa li nikkondannaw aħna bil-riżoluzzjoni nitolbu lill gvern tal-Uganda illi jirrispetta li d-drittijiet tal-persuni LGBTI iq iżda anki sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra ħadd abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità sesswali. Aħna nappoġġaw l dawk kollha li qegħdin jiġġieldu għal dawn id-drittijiet fl-Uganda u anki b'nadi oħra fid-dinja. Aħna hawnhekk fl-Ewropa nagħtukom l-appoġġ. Grazzi. Grazzi ħafna. Minuta u nofs is-Sinjura Mattias. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha mill-gruppi kollha politiċi talli flimkien wasalna għal dan l-appoġġ wiesa' politiku fuq suġġett daqstant importanti. Mela, irridu nifhmu illi diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentament sesswali mhix xi ħaġa li sseħħ fl-Uganda iżda kif nadi oħra fid-dinja, inkluż xi stati membri tal-Unjoni Ewropea stess. Irridu bekk nifokaw l-attenzjoni tagħna fuq il-fatt illi irridu nsaħħu l-ugwaljanza għal kulħadd fih dan l-Ewropa u lilin mill-Ewropa, inkluż pajjiżi bħall-Uganda. Mela, irridu wkoll nikkonsidraw dak li għandna fil-ftejm kotonu u ma nħallux diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentament sesswali. U kif rajna f'dawn l-aħħar ġimgħat u xhur kien hemm l-assassinju ta' attivist u ma nistgħux nittolleraw atti bħal dawn. U allura irridu nimxu mill-kliem għall fatti biex naċċertaw li ma jkollniex diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentament sesswali biex dawn l-affarijiet ma jiġrux imkien fid-dinja. Grazzi ħafna. Eh, Sinjura Kalsborough għal minuta. Dan huwa l-każ f'aktar minn 70 di pajjiż madwar id-dinja ġifieri l-omosesswalità huwa rejat. U rajna membru tal-gvern tal-Uganda li appoġġa proposta biex ikun hemm kastig li m'għandux jeżisti għal att li mhux kriminali, jiġifieri il-pina kapitali għal attivitajiet omosessuali. Issa jekk din il-proposta tiġix adottata jew le, l-omosessualità diġà reat fl-Uganda u l persuni LGBTQI qegħdin jgħaddu minn vjolenza u diskriminazzjoni. Il-gvern mhux biss jippermetti li dana kollu jseħħ, u anzi qed jara li dana kollu jkompli jseħħ u allura rridu bħala Unjoni Ewropea jkollna rwol ewlieni biex inneħħu l-pjena kapitali kullimkien. Jiena nixtieq ngħid lill komunità LGBTQI fl-Uganda illi aħna nappoġġawhom bħala Parlament Ewropew għaliex l-imħabba qatt ma tista' tkun tarjat. rigħat. ευχαριστώ. Το Grazzi, Signora Ward, għal-minuta. Fid-dawl tal-attakki kontra persuni LGBTI, fl-Uganda, ir-risoluzzjoni hija tassew importanti. Tliet persuni gay u u anki mara transgender ukoll inqatlu dan l-aħħar u anki Brian Waswa li kien attivist mill-Uganda ġie attakkat f'daru u dan ifisser illi għandna id deterjament tad drittijiet tal-persuni LGBTQI u anki hemm iktar vjolazzjonijiet tad drittijiet soċjali tagħhom fost oħrajn. Din ir-riżoluzzjoni qed titlob għal kooperazzjoni importanti mal-Uganda, ġifieri nappoġġjaw kull sforz biex inneħħu dawn it-tipi ta' kastigi u stigma biex bekk ma jkunx hemm aktar eh, attib li jdajfu id-drittijiet tal-bniedem għandna e għanna bżonn nagħtu appoġġ immirat lill ngos fil-pajjiż u anki naraw li kollox jimxi skont il-linji gwida ta' dritti ta' bnedmin u napponu għal kulunkwa tip ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentament sesswali. Liġijiet antiki kolonjali m'għandhomx post fid-dinja tas-seklu 21. Grazzi ħafna. Issa naddu l-kelma lis sur Tobe. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lill kollegi kollha li ħadmu fuq din ir-riżoluzzjoni. Bażikament qegħdin naċċertaw illi ikonna rispett universali tad drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea trid tixpruna din l-azzjoni biex kulħadd jista' jgħix fis-slim u fis-sigurtà li li miss l-orjentament sesswali tagħhom, però s-sitwazzjoni f'ħafna pajjiżi mhuwiex wieħed ta' bla periklu għal persuni LGBTQI. Fl-Uganda s-sitwazzjoni hija tassew serja. U allura il-proposta li tiġi diskussa dwar l-introduzzjoni tal-pina kapitali għal ċerti atti sesswali mhix xi ħaġa li nistgħu naċċettaw Nieħu pjaċir nara li għandna stqarrija b'saħħitha u ngħidu li l-inizjattiva leġislattiva l-ġdida m'għandix tiġi aċċettata bl-aħdar bl-aqwa bl-ebda mod u m'għandix tidħol fis-seħħ. Però qegħdin naraw li xorta fil-pajjiż hemm ċerta retorika omofobika, persuni omosessuali qegħdin jinqatlu u allura rdu naċċertaw li l-komunità internazzjonali tiffoka aktar fuq il-problema u anki l-għajnuna ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea twassal għal ċertu kondizzjonijiet għal drittijiet tal-bnedin. Però fuq naħa Ewropea rridu nkunu lesti nibdew dialogu mal-gvern, mas-soċjetà ċivili għaliex l-aktar punt importanti hawnhekk huwa li noħolqu sitwazzjoni aħjar għal persuni LGBTQI. U jiena nitlob lill kollegi kollha f'dan il-Parlament illi jivvutaw favur ir-riżoluzzjoni għaliex qed nappoġġjaw id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji tal-istat ta' dritt. Grazzi. Grazzi ħafna sa ngħaddu għall gruppi politiċi issa għall PPE għandna l-Onorevoli Walsh jekk jogħġbok. Mhijiex aċċettabbli li l-orjentazzjoni sesswali qed tibqa' tintuża bħala skuża għal ksur serju ta' drittijiet tal-bniedem, il-ksur tal-drittijiet tal-LGBTI huma ksur ta' drittijiet tal-bniedem dak li qed nesperjenzaw fl-Uganda u fl-Indonezja huwa verament fil-kompetenza tagħna naħseb id diskriminazzjoni kontra n-nies LGBTI verament qegħdin imorru kontra il-prinċipju ta' drittijiet tal-bniedem li jinsabu fid-Dikjerazzjoni Universali tad Drittijiet tal-Bniedem, l-Unjoni Ewropea u l-Parlament parlament Ewropew għandhom l-obbligu li reaġixxu aħna rridu wkoll nisqu ma' istituzzjoni oħrajn li huma jaġixxu wkoll. Importanti li aħna nitolbu lill kummissjoni Ewropea skont il-linji gwida tal-LGBTI sabiex ninkludu lill membri tal-komunità tagħna fid-dialogu mal- il gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi hemm bżonn li aħna jkollna dijalogu biex nibdlu l-liġijiet ta' diskriminazzjoni, ġildu kontra l-omofobija u d diskriminazzjoni fuq il-membri tal-komunità LGBTI jiena raw li nipproteġu dawn il-membri. Jiena naħseb li sinjuri aħna issa rridu nagħtu eżempju jiena membru tal-LGBTI eh, tal-komunità LGBTI jiena naħseb li til ta' tliet persuni eh, transgender saħ fl-Irlanda stess, ġifiri jdu nipproteġu l-ċittadini tagħna wkoll. Grazzi. Grazzi issa imiss eh, l-Alexa Ġussaliba. Saliba. Sfortunatament id-drittijiet umani ta' persuni LGBTI għadhom jinkissru ta' kuljum madwar id-dinja kollha. U l-Uganda mhux eċċezzjoni fejn il-membri ta' komunità LGBTI għadhom qed jiġu soġġetti għal attakki brutali persuni lgbti għandhom id-dritt għal protezzjoni ugwali u għall istess drittijiet bħal kulħadd. fil qalba tal vjolenza fil konfront tal komunità lgbti hemm il preġudizzju u l mibeda għandna bżonn nibdlu l mentalità jekk irridu li jirnexxielna nevitaw dawn ir-reati irridu nkunu kuraġġużi biżżejjed biex nindirizzaw dawn il fatturi mal faxex kollha tas-soċjetà għaldaqstant huwa essenzjali li niddefendu u nipproteġu din il komunità madwar id dinja minn kull tip ta' vjolenza u diskriminazzjoni għandna bżonn niżguraw li nies kollha rispettivament mill-orjentazzjoni sesswali tagħhom u mill-identità tal ġeneru ikollhom id-dritt li jkunu ugwali f'għajnejn il-liġi mingħajr l-ebda eċċezzjoni u malta hija eżempju tajjeb ħafna għall ewropa. matul dawn l-aħħar sitt snin ġew introdotti għadd ta' liġijiet progressivi minn unjoni ċivili għal drittijiet ta' adozzjoni ugwali għal koppji tal istess sess bdejna mill ieħ u issa malta tinsab l-ewwel fil-klassifika tal-ilgħajjuri f'dak li għandu x'jaqsam ma' dawn id-drittijiet. Grazzi ħafna. aún recordamos eh, los debates en 2014. Iva, matul is-sena 2014 aħna nafu li fl ta' kienet ippreżentata liġi biex nikkastigaw l-omosessualità bil-pjena tal-mewt u naħseb li l-komunità internazzjonali għamlet minn kollox biex din il-liġi titneħħa mhux biss fl-Uganda sa f'postijiet oħrajn e, l-omosessualità tkun ikkastigata b'pieni serji, jiena naħseb illi dawn in-nies tal-komunità LGBTI verament għandhom ħajja diffiċli minħabba li hom għandhomx aċċess għal servizzi bażiċi bħal edukazzjoni, sanità u naħsbu illi ħajkunu wkoll affettwati mill-fatt li wkoll ħajkunu affaċċati bil-pina tal-mewt, pereżempju, jiena naħseb iżda li għandna messaċċarġ x'ngħaddu hawnhekk, ma nistgħux nippermettu li nieħdu pass lura hawnhekk fl avvant tal-libertà tal-komunità LGBTI. Fl-Uganda għandhom jittieħdu passi l qoddim hemm bżonn li neħu l-kriminalizzazzjoni ta' eh, l-orjentazzjoni sesswali u naħseb illi dan huwa dritt tal-bniedem u rridu nużaw aħna s-seta politika tagħna biex nagħmlu differenza. Grazzi ħafna. Grazzi Iva. Ryan Vasva fl-Uganda inqatel b'mod brutali minħabba li kien obosessuali għaxar darbiet eh, nifdulu stallet ġorasu eh, u um, inna snin naraw illi il-nies omosessuali kellhom jibżgħu illi jitilfu ħajjithom minħabba fek kien hemm ukoll eh, ħafna pressjoni naħseb illi dan għandu jintemm minnu fih u naħseb illi dan jista' jaffettwana ħafna wkoll. Naħseb illi kulħadd għandu jkollu dritt illi jgħix fil-libertà. Naħseb illi qiegħda tagħti l-Unjoni Ewropea 170 miljun euro kull sena lill-Uganda bħala għajnuna għall-iżvilupp għal din raġuni għandna responsabilità partikolari f'sebgħin pajjiż madwar id-dinja l-omosesswalità hija reatt kriminali f'disa' minnhom l-omosesswalità hija kastikata b'pina tal-mewt jiena naħseb li rridu nagħmlu minn kollox biex il-komunità tal-LGBTI nipproteġuhom kullimkien madwar id-dinja. Grazzi. Dikon kien meta rifmiston tollogu jena. Grazzi. L-Onorevoli Kanko minuta Jekk jogħġbok. Two African uh, countries Żewġ pajjiżi Afrikani qegħdin jikkriminalizzaw relazzjonijiet sesswali u hemm erba' li jikkundanaw l-atti omosesswali bil-pena kapitali. Jiena tajt ħajti kollha nipprova niġġieled għal ħaddieħor għad-drittijiet tagħhom. Jiena meta kont żgħira ma kontx nimmaġina kif kienet kun ħajti li kieku ma kontx eterosesswali. Ħafna dijalogi li kelli kienu jirreferu wkoll dawn il-persuni għal persuni omosessuali bħala kriminali. Jata sfortuna li llum dana kollu għadu l każ u allura biex ikonna ċertu attitudnijiet irridu mhux biss nikkondannaw jew sempliċement ngħidu li dawn l-affarijiet jiddispjaċuna, però naraw illi jkollna dijalogu għal riżultati konkreti. Irrid ikun hemm aktar fiduċja bejn il-persuni lokali u l-NGOs illi jagħmlu xogħol tajjeb illi ħarsu l il komunità LGBTQI fi dawn il-pajjiżi. U allura rridu naħdmu mal-komunitajiet mal-uffiċjali tal-pajjiżi fost uffiċjali tal-Pulizija fost oħrajn biex inbidlu s-sitwazzjoni u nużaw kull opportunità d tagħna fid-dialogu tagħna biex ikun aktar tolleranza għaliex kulħadd għandu dritt illi jkun ħieles kulħadd għandu dritt illi jgħix u li jħobb mingħajr persekuzzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Rodriguez Palo pal-minuta. Grazzi. Grazzi ħafna fl-Uganda il-nies ta' emasessuali qegħdin ikunu kastigati bil-katina Eh, perpetwa negattiva illi qiegħda tikkondanna għal mewt f'bosta pajjiżi ta' madwar id-dinja lin nies li huma omosessuali. Jiena naħseb illi l ministru tal-Etika tal-Uganda qegħdin jgħat jimbotta l-qoddim din liġi u anke naħseb illi qiegħed juża l-battalja tal-Knisja u l ġdida kontra l-ħażen biex jikkastigaw lil dawn in-nies ta' din il-komunità imbosta affarijiet bħal dawn li għaddejjin fil-parlamenti nazzjonali għandna aħna eh, proposta li ilha imwaħla fil-kunsill għal għaxar snin naħseb li dan kien minħabba li għandna wkoll ħafna sentiment eh, ta' omofobija jiena naħseb li ma nistgħux biss nikkondenaw dak li qed jiġri rridu naġġusuraw daw tip ta' inizjattivi iżda fl-istess ħin irridu nipproteġu wkoll l-komunità eh, tal-LGBT ħalli naraw li verament ukoll jistgħu nofrulhom għajnuna lil dawk li huma persegwitati minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Naħseb li dan nistgħu nagħmluh aħna anke fil-lejna tagħna l-Uganda. Grazzi. Grazzi ħafna spiċċajna mill-kelliema għall gruppi politiċi u issa nisimgħu lis-sur bull għal minuta id-diskriminazzjoni kontra xi ħadd abbażi tal-orjentament sesswali hija xi ħaġa orribbli hemm madwar nofs miljun persuna lgbtqi fl-uganda iżda l-omosesswalità xorta legali il-switch għal koppji tal-istess sess hija xi ħaġa projbita u persuni ma jistgħux bekk jesprimu ruħhom b'mod ħieles huma oppressi qegħdin jiġu mkasbra u attakkati vjolentament xi kultant. Però eh, qed naraw li l-isbaffetti ġinbidlu fl-2007 rajna studju li wera li 96% kienu jemnu illi dan għandu jkun rejat, pero stariċi ħor aktar tard eh, wera illi l perċentwal nizel għal 54% ġifiri. Il-bidla kulturali qed isseħ, pero għalfejn qegħdin nerġgħu nindaħlu fil-affarijiet ta' pajjiż eh, li għandu sistema demokratika dawn il-kliem hawnhekk fil-Parlament jistgħu forsi iġaluna nħossu li qegħdin nagħmlu xi ħaġa, però mhumiex effettivament jgħinu l-persuni hemmhekk fil-pajjiż l-Uganda trid tagħmel riforma biex bekk tippermetti persuni LGBTQI jgħixu u jħobbu fil-paċi. Grazzi. Issa naddu l-kelma lis-Sinjura Gonzales għal minuta. Grazie Grazzi ħafna sun President. L-Uganda għandha bżonn din l-għajnuna iżda l-għajnuna monetarja għandha tkun akkompanjata minn ċertu ħtiġijiet ċari ġifiri li kull ħadd ikun rispettat u anke n-nies LGBTI huma nies u raġuni li ġlida kontra l-faqar, kontra diskriminazzjoni ta' nuqqas ta' gweljanza verament huwa element fundamentali dan jinsab fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea li qed il illi li l-azzjoni esterna dejjem ħadd tkun ibbażata fuq id-difiża tal-drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb li hemm xi mm, elu mijiet ta' eluf ta' euro li qed jingħataw lill-Afrika jiena naħseb li rridu naraw li dan il-budget ikun applikat ħalli bekk nibqgħu nagħtu sata wkoll il-persuni LGBTI jiena naħseb li rridu ninsistu fuq il-fatt li Anke fuq dan irridu naraw li nkunu minn ta' quddiem biex niddefendu dawn id-drittijiet ħalli jkomplu niddefendu d-drittijiet tal-LGBTI mingħajr l-ebda riservi. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Benjamin. Uganda is a country where the human rights Luganda huwa pajjiż fejn id-drittijiet ta' komunità LGBTQI tneħħew bil-leġislazzjoni kontra l-omosessualità. Eh, bekk hemm storja ta' fastidjar kontra l-komunità anke min-naħa ta' uffiċjal tal-Pulizija. L-pjan il-ġdid tal-Gvern huwa li introduċi mill-ġdid il abbozz ta' liġi Kill the Game mill-2014 biex il- l-att sesswali bejn persuni tal-istess stess mhux biss ikun reat, iżda anki daw kollha illi b'xi mod jagħtu informazzjoni jew jagħtu pubbliċità li drittijiet tal-persuni LGBTI ukoll jkunu akkużati b'reat. Il-komunità eh, internazzjonali ma tistax ħalli dana kollu jseħħ, irridu nfakru lill uganda illi id-dritt għal sesswalità u l-libertà mid-diskriminazzjoni hija xi ħaġa bbażata fuq l-universalità tal-drittijiet tal-bnedmin xi ħaġa garantita anki mill-liġi internazzjonali u hemm obbligu wkoll taħt il-Kotonu taħt il-tejm Kotonu biex ikun hemm ukoll ir-rispett għal dawn id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Kunke. Grazzi ħafna, Sur President, ħames snin ilu kien hemm ħafna minna illi ħadu nifs meta l-Uganda irtirat il-proposta għal pina tal-mewt bħala klassika omosesswalità issa naħseb li rridu nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli l-għajnuna l-iżvilupp li qed tingħata lill-uganda Titla għal 578 miljun ewro dawn huma ħafna flus iżda naħseb illi dawn il-flus dawn il-fondi għandhom ikunu marbutin ma' ċertu kundizzjonijiet hemm ċertu stqarrijiet ċari marbutin mal-lotja ta' dawn il-flus jiena naħseb li minħabba l tal-partit tal-ħodor aħna qegħdin nisqu fuq il-fatt li rridu wkoll nieħdu pożizzjoni fuqha din naħseb li rridu nwaqfuha darba għal dejjem grazzi ħafna issa is-sinjura dalli Iva, grazzi ħafna jiena kontra l-pina tal-mewt, iżda l-fatt li qed tkun ikkonsidrata l-pina tal-mewt għal dan it-tip ta' qatt eh, u l-identità sesswali naħseb li hija xi ħaġa verament għażina, naħseb illi il-fatt li hemm ħafna pina ta' ħafna pajjiżi fejn il-pina tal-mewt huwa l-kastig għall-orjentazzjoni u l-għażla tagħhom naħseb li din hija xi ħaġa verament nistgħu nikkondannaw iżda naħseb li verament hija xi ħaġa ħażina li ħajkun hemm xi ftit minnha illi qegħdin qisna ngħidu proset lill-Unjoni Ewropea minħabba li aħna eh, qegħdin nagħtu eżempju għall-eċċellenza. Jiena nixtieq ngħidilkom li m'hemmx għalfejn li mmorru fl-Uganda biex niġġieldu kontra id-drittijiet iksur ta' drittijiet tal-bnidon u proteġu l-komunità tal-LGBTI. Bosta nies tal-komunità tal-LGBTIQ illi huma fil-komunità Ewropea tagħna u li għandhom ikunu prototti wkoll ġifieri ejja nibdew bix-xogħol tad-dar l-ewwel qabel ma nmorru nippritkaw band oħra. Grazzi ħafna lis-Sur Dans. Iva, jiena verament naf illi illi hija umiljanti li naf illi iż-żwieġ il mar raġel li nħobb mhux possibbli f'kull imkien, iżda naf li għalmenu mhux qed nirriskja ħajti kuljum meta mmur eh, nimxi fit-triq Il-klim għandu konsegwenzi u l ministru Simon Lakodo li huwa l-Ministru tal-Etika fl-Uganda għandu għandu missu jistħi minħabba l-qijat juża lil nies LGBTI bħala mod kif jista' jipproġetta Eh, ċertu affarijiet jiena naħseb illi irridu noqogħdu attenti fuq dan it-tip ta' projbizzjoni u n-nies tal-LGBTI jridu f'dawn il-pajjiżi jridu ngħidulhom billi mhux huma l problema huma l-gvernijiet li qed jużawhom bħala vittmi. U naħseb illi din hija problema mhux biss fl-Afrika, mhux biss fl-Asja, din hija ġlida wkoll li tinħass bosta postijiet oħra madwar id-dinja u aħna qegħdin hemmhekk sabiex ngħinukom biex inneħħu dawn il-liġijiet kolonjali. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall proċedura ta' kaċċ the eye għandna sitt kelliema li jixtiequ jitkellmu nibdew bis-sur poshbixel jekk jogħġbok Grazzi ħafna. Sur President, nixtieq ringrazzi ħafna l-awturi ta' din ir-riżoluzzjoni minħabba illi kull min tkellem ukoll tkellem bl-istess mod bleħen wieħed aħna nirrifjutaw dan il-dawlattif fl-Uganda naħseb illi l-abbozz ta' liġi illi kien hemm ressaq verament huwa tal-mistħija. Naħseb li huwa fidejk kummissarju fidej il-Kummissjoni li jmiss minħabba li aħna nistgħux nibqgħu nagħtu flus lil dawk il-pajjiżi li qegħdin jikkastigaw b'dan il-mod lil nies li eh, huma omosessuali Din mhix ħaġa li tiġri eh, f'każijiet iżolati, aħna qegħdin nagħtu flus lil pajjiżi fejn eh, qegħdin jikkontemplaw il-pina tal-mewt għan-nies omosessuali naħseb illi dawk li qed jiddefendu id-drittijiet tal-bniedem qegħdin eh, verament ikunu trattati b'mod ħażin. Naħseb li hija xi ħaġa verament skandaluża li qed nagħmlu hekk. Naħseb illi din ir-riżoluzzjoni għandha wkoll tenna biex inbidlu l-politika. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi ħafna nar ta' ħamis fil-plenarja ta' Strasburgu dejjem nitkellmu fuq il-ksir ta' drittijiet tal-bniedem. Huwa mument fejn eh, mod rari ħafna, u hija xi ħaġa rari ħafna, mument rari fejn aħna l-kol kemm aħna naqblu minħabba li l-kol kemm aħna kontra l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, din id-diskriminazzjoni verament orrenda u naħseb li f'dan il-każ ta' pina tal-mewt imposta fuq eh, in-nies omosesswali hija xi ħaġa verament orribbli. Naħseb li l-Afrika tingħata priorità u naħseb li parti importanti mill-budget hija xi ħaġa li għandha tkun iddedikata iva eh, eh, din il-ġida naħseb li din hija xi ħaġa li għandha twassal għal teħija tal-kriminalizzazzjoni għal din raġuni aħna nisqu fuq il-fatt illi nafu li dan il-pajjiż kien esklus ukoll mill-għajnuniet illi l-Unjoni Ewropea qiegħda timplementa wkoll u tinvesti ġifieri din xi ħaġa li jridu noqogħdu attenti għaliha. Grazzi ħafna Sur President. Grazzi ħafna, nixtieq nistaqsi mistoqsija lill kollegi tiegħi. Iżda li dawk kollha li qed jisimgħu min jista' jagħtik id li tgħix b'mod ħieles? Min jista' jgarantixxi d drittijiet U min qed jagħti lill-gvern lil kull gvern biex ineħħi dawn id-drittijiet jiena bilt firmar ta' din riżoluzzjoni bil-vot tiegħi u anke bix-xogħol tiegħi bħala attivista fil-pajjiżi kif ukoll fiż-żona u fir-reġjun tiegħi jiena ħankompli ngħid le intom m'għandkomx id-dritt illi ċċaħħdu n-nies mid-drittijiet tal-bniedem tagħhom la fl-Uganda u lanqas band oħra jiena nixtieq nisħaq fuq din il-ħaġa kemm hawnhekk dan il-Parlament Ewropew kif ukoll bosta bnadi oħra kemm fl-Ewropa fl-Uganda kif ukoll fil-pajjiżi tagħna. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Polchak. Grazzi ħafna Sur President li tippermettili biex nitkellem. Jiena naqbel ma dak li ntqal mal-kelliema ta' qabli. Naturalment l-attakki fuq uh, dawn in-nies din xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli wkoll hija marbuta mal-mod ta' kif qegħdin eh, ikunu eh, qed jaġixxu l-rappreżentanti tal-gvern tal-Uganda jixtiequ li jbidlu liġi biex jintroduċu l-pena tal-mewt għal nies li huma xejn differenti min-norma din hija xi ħaġa li verament mhijiex aċċettabbli ħadd toħodna lura għal għal żminijiet tal-antikità jiena naħseb illi naqbel ma' dak li ntqal ukoll mis-sur pospixil anke għall-għajnuna għall-iżvilupp eh, meta nagħtu din l-għajnuna hemm bżonn li aħna dejjem nisqu fuq id-difiża tad-drittijiet tal-bniedem anke fir-repubblika ċeka fis-snin 60 l-omosesswalità kienet illegali u eh, m'għadix, jiġifieri jista' jkun li l-affarijiet jinbidlu anke fl-Uganda. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President. Il-problema fis-seklu 21 hija ta' nirrispetta drittijiet tal-bnida jekk aħna ma nirrispettawx eh, drittijiet tal-bnida nkun qisna timmur lura lejn iż-żmien tal-Medjuevu naħsbu illi dawk illi għandhom id-drittijiet mhumiex qed ikunu rispettati hekk kif kien jiġri fil-Medjuevu. Jiena naħseb illi l parlament Ewropew għadu jistabbilixxi kriterji ġodda u ċari flimkien mal-Kummissjoni biex affarijiet bħal dawn ma jerġgħux jiġru naħseb illi rridu verament nkunu qegħdin ngħidu l-istess ħaġa hawnhekk meta nkissru dawn il-liġijiet minħabba li kultant huwa diffiċli tara l-problemi li qegħdin naffaċċjaw naħseb irridu nkunu fermi minħabba li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea trid tiżgura li fis-seklu 21 drittijiet tal-bniedem qed ikunu rispettati. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Maċċla. Għal minuta. Grazzi ħafna. Sur President, jiena kuntent uh, illi l-Parlament Ewropew ħejja riżoluzzjoni fuq il-fatt li kien hemm mabbozz ta' liġi li tintroduċi pina tal-mewt tal-omosessualità jiena nixtieq ngħid issa illi se jmiss lill-Kummissjoni biex ikollha din l-attitudni li hija deskritta minn dawk ta' qabli jiena naħseb illi l-omosessualità m'għandux ikun reat kriminali illi jkun hemm nies li jitħaġġru jew inkella li jinqatlu minħabba orjentazzjoni sesswali differenti minn tan-norma tmur kontra liġijiet Ewropej. Aħna verament dejjem tkellimna kontra kull tip ta' diskriminazzjoni, verament kuntent ukoll li il-Parlament Ewropew qed jieħu eh, azzjoni fuq din u aħna nixtiequ naraw illi mhux qed ikunu kastigati ħadd ma jkun kastigat minħabba l-mod ta' kif Eh, twielet Grazzi ħafna issa ntemmu d-diskussjoni billi ngħaddu l-mikrofonu lill-Kummissarju Mimica. Grazzi ħafna membri onorevoli. Sur President, nirringrazzjak aħna nafu li hemm bosta nies LGBTI fil-Uganda li kellhom jaffaċċjaw għal bosta snin id-diskriminazzjoni u l-vjolenza inkluż il-rjati kriminali bbażi tal-mibeda. Naħseb li l-aħħar kummenti li aħna eh, rċivejna min-naħa tal-Ministerju Statali, Ministru Statali li kienet jippreżenta din il-liġi tal fuq l-omosessualità tal possibilità li tkun imposta l-pena tal-mewt dan huwa eżempju verament illi qabadna ħafna dispjaċir ukoll ta' din ir-realtà orrenda jiena naħseb illi ukoll anke permezz tal-kanali diplomatiċi rajna illi huma kkonfermaw ukoll li din il-liġi mhix qed tkun imħejja bħalissa għal din ir-raġuni naħseb li dan il-kumment nistgħu nikkunsidrawh bħala wieħed li jħassibna ħafna iżda ma jirriflettix fuq il-politika Eh, tal-ġejjien. Jien naħseb li parti minn hekk huwa ċar li stqarrija bħal di tista' twassal għal bosta reazzjonijiet żgħira u bosta diskriminazzjoni ostilità kif ukoll vjolenza fuq in-nies lgbti fl-uganda l-unjoni ewropea qiegħda tħeġġeġ lill-istati membri biex jieħdu l-passi kollha li għandhom bżonn jieħdu anke l-miżuri amministrattivi biex aħna niżguraw l-orjentazzjoni sesswali l-identità u kif ukoll karatteristiċi oħrajn qatt m'għandhom ikunu l-bażi ta' pieni kriminali b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet illi l-unjoni ewropea topponi f'kull ċirkustanza id-diskriminazzjoni kontra n-nies lgbti huma kontra wkoll id-drittijiet bażiċi li jinsabu fid-dikjarazzjoni universali tad-drittijiet tal-bniedem jiena nista' nserħilkom raskom ngħidulkom li s-servizzi kollha tagħna speċjalment tad-delegazzjonijiet tagħna hemmhekk f'kampala fil-uganda ħajqogħdu attenti ħafna u ħanibagħtu wkoll messaġġi flimkien mad-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew fuq kull livell. Grazzi.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 tużaw il-blue card e, tistgħu tużaw l-sistema tradizzjonali jew e, e, tużaw il-karta elettronika tagħkom jekk joġobkom żommu għal-ħin kollu biex titlu fil-proċedura KHDI tagħmlu l-istess jew u tistgħu tagħmlu s-sinjal tagħkom sa minn issa mhux tistennew sal-aħħar. Nibdew mis-Sinjura Neumann. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Sies kollegi, signori Presenti, In-nies ħarġu fit-toroq fl-Eġittu f'Settembru. Kienu qed jipprotestaw kontra korruzzjoni flejjes li ġew mistufa l pajjiż biex jinbnew toroq u sptarijiet u skejjel u kollu sparixxa. U r-reġim brutalment eh, niżel fuq daw in-nies, nies parixxew u anke sorveljanzi u dan il-messaġġ huwa li mhux se jkun hemm tolleranza ta' kritika kontra l-President al-Sisi. <clears throat> U x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea f'dak kollu? Silenzju perfett. L-Istati Membri qed ikomplu Eh, jappoġġjaw il-pajjiż l-Eġittu permezz ta' esport, esportazzjoni ta' armi u teknoloġiji moderni, aħna lkoll kellna naħsbu fuq konsegwenzi. U fl-aħħar ix-xedew skolla qablu għax qegħdin noħorġu b'xi ħaġa ċara ħafna iva l-Eġittu hija parti mill-Unjoni Ewropea mhux se nkunu kompliċi iżjed għal dan il- ir-reġim. Avolja dawn l-Eġittu maħbib tagħna. U t teknoloġija ta' sorveljanza li qed tinbih lill reġim Eġizzjan għandha għand bżonn tieqaf m'għandniex nibatu ċekk <clears throat> blank vojt lill-Eġittu u jintefaq kif jintefaq flus kif iridu. Kollegi, jien għandi l-bagalja barra u ħammur l-Eġittu, ħammur nżur l-Eġittu imma din riżoluzzjoni nixtinuhu miegħi illa għaliex hemm nies li qed jitpoġġu tama f'din u id-drittijiet tagħhom qegħdin jarawhom imkasbra taħt is-saqajn u rridu nibatu messaċċar ħafna illum lill-Eġittu. Grazzi, grazzi is surur Urban Crespo għal minuta. Grazzi President. <clears throat> Għal darbohra. Qed nitkellem fuq l-Eġittu għaliex <clears throat> għax il dan brutali qed jiġri fuq movimenti soċjali u l-President Sisi sadattant qed jiltaqa' ma' mexxejja globali fin-Nazzjonijiet Uniti. Hemm eluf ta' nies li qed arrestati xi wħud sparixxew oħrajn torturati. <coughs> U l-Unjoni Ewropea ma tajċej. Tamir eh, militari qed jintbagħat lill-Eġittu u l-Unjoni Ewropea qed tajt li qed tipprotaġġi ta' bniedem imma mhux fl-Eġittu. L-Unjoni Ewropea Egitto. I por eso. Ma jistax tkompli sejra ek. Nitolbu il biex kunem ma poċu budġetarju li jintem. Egitto hasta que se respeten los derechos humanos. Ma nixi kon arbit kummerċali leġittu sa kem jirrispettaw drittijiet tal bnidem Irridu embargo effettiv fuq l-armi u anki nqisu l-kooperazzjoni tal-migrazzjoni. Aħna qed nitolbu miżuri rridu jittieħdu l-passi u ma nikkoperawx mad-dittatorjat. Il-kliem tagħna m'għandhomx ikunu fiera. Ma rridux illi nerġgħu nitkellmu dwar l-Eġittu fil-ġejjieni. Grazzi. Kellimni mill-miss minuta kollegi prezenti eventi reċenti qed juru kemm hemm ftit spazju għal libertà ta' espressjoni li jibbaqa' fil-pajjiż. Qed naraw l-użu disproporzjonaliet kollu vjolenza kontra dawk li jipprotestaw fit-toroq, dawk li jiddefendu d drittijiet tagħhom soċjetà organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. Imma minn dan li jinkwetani huwa tmexxija Eġizzjana kull ma jmur iżdied fi ġlieda ta' terrorizmu tagħha illi tala u tissilen u titfa silenzju fuq l-opponenti politiċi tagħha dialogu bejn it-tmexxija tal-pajjiż u s-soċjetà huwa possibbli biss jekk il-mexxejja jilqgħu l-aspettattivi taċ ċittadini li rappreżentaw. Min-naħa tagħna rridu nżidu il-pressjoni għall appoġġ finanzjarju u dawk li jiddefendu eh, iċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Aren għal minuta u nofs. Minn settembru li għadda, protesti kontra l-gvern seħħu mal-Eġittu kollu, l awtoritajiet Eġizzjani arrestaw b'mod arbitrarju iktar minn 4,000 ruħ. Dawn jinkludu ġurnalisti, avukati, dawk li defendu id-drittijiet tal-bniedem intafaw fil-ħabs, qed jiġu akkużati batti seri eh, kriminali m'għandhomx aċċess għall avukati eh, xut minnhom ġew torturati u dawn huma rappreżentanti ta' xejra iktar wiesa u ta', ta dawk li qed inibatu minn dritt ta' assembleja u drittijiet tal-bniedem. Awtoritajiet Eġizzjani jridu jiġu mitluba biex jeħilsu dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem. Infakkar il-Albaxad u sempliċement biex impoġġu xi ismijiet u ċuħ għal din l-azzjoni. Aħna nikkundannaw l-azzjoni li tieħdet mill-awtorità Eġizzjani u nitolbu dak il-pajjiż biex immexxi perjodu ta' tranzizzjoni u l-Unjoni Ewropea biex kontinwament eh, tirrevedi il rabtit li għandha ma' l-Eġittu. <clears throat> L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri hemm bżonn jieqfu milli joħorġu liċenzji ta' esportazzjoni illi jumbat jintużaw kontra ċittadini tagħhom il-met. Grazzi Sur Zezoski għal żewġ minuti. Rad že sem spruprazzuval na vzniku teto. Eh, Jena kontent li kell l-opportunità li qed nikkopera għal din ir-riżoluzzjoni qed nitolbu il eġittu biex jinfeta iżet lejn nisa il-kritika li smajna lejn it it-tmexxija tal-Eġittu mhijiex distruttiva ma tmiss fuq punti importanti li mhumiex sejrin tajjeb fl-Eġittu. Aħna minna biċċa xogħol tajba ma nistgħux ngħidu li l-għajnuna tagħna li nagħtu mill-Unjoni Ewropea marret fidej terroristi flus mill-Unjoni Ewropea tgħin biex jinbnew isptarijiet u biex titjib il-kura tas-saħħa u biex tinfetaħ dialogu miftuħ min-naħa tal-gvern fuq id-drittijiet tal-bniedem l-Eġittu mhuwiex konformi mal-kundizzjonijiet internazzjonali. pereżempju id-due process u protezzjoni legali għall vulnerabbli fl-Eġittu drittijiet tal-bniedem huma sistematikament mhux rispettati. Aħna rajna li waqt dimostrazzjonijiet nies sempliċiment sparixxew u l-Eġittu ma tgħidx fejn qegħdin. <clears throat> Aħna rridu l-Eġittu tagħtina tweġibiet ċari fuq il-mistoqsijiet tagħna. Aħna rridu wkoll inħarsu għal xi ċittadini Ewropej li sparixxew fl-Eġittu marċivejna l-ebda dikjarazzjonijiet, spjegazzjonijiet fejn qegħdin. Iva, rridu nibdlu l-politika tagħna fuq ix-xogħol tagħna mal-Eġittu, iva, nappoġġjaw is-soċjetà ċivili, imma rridu nkunu b'saħħitna ħafna u bsin ħafna f'ċerti aspetti, bħal pereżempju rispett lejn drittijiet tal-bniedem u libertà ta' espressjoni pubblika. Grazzi il-kelliem wieħed mill-ewwel eh, eh, eh, kelliem issa għal gruppi politiċi sur Kelly. Inselmilkom aħna diġà żar Zorna din żornieh da suġġett żgur li membri minn pajjiżi jiftakru l-każ tar-rapport li kellna f'dan ir-rapport f'dan il-Parlament u kien hemm appoġġ preċedentement. Allura dan hu l-każ ta' żagħżugħ li jiddaħħal l-isptar, iddaħħal fil-ħabs l-Eġittu ma m'għaddix minn qorti, ma kellux eh, opportunità ħillem għalava u mbagħad wara l-appoġġ tagħna, wara r-rapport tagħna, ġie liberat u issa jinsab lura l-Irlanda u mhux qed jikkawża l-ebda inkwiet għall-Eġizzjani u dan hu każ ieħor. 4300 ruħ intefgħu il-ħabs dawn l-aħħar ġimgħat mingħajr ġuri, mingħajr maddew minn qorti. U diversi mijiet ta' nies sparixxew mingħajr ħadd ma jaf fejn huma. U iktar minn miet żagħżugħ u żagħżugħa huma fost dawk li qed il-ħabs. Għandna issa jridu npoġġu l-istess pressjoni fuq l-awtoritajiet Eġizzjani li jridu jisimgħu il-vuċi minn tagħna u verament ninkoraġġawhom biex jilliberaw daw in-nies iva nifhem li l-Eġittu hija taħt teddida ta' terrorizmu l ħin kollu ma rridu ngħinuhom f'dan ir-rigward imma irridu nkunu żguri illi fl-Eġittu id-drittijiet tal-bniedem ikunu rikonoxxuti bisħiħ bħala bniedem u bħala nisrani qed jgħid il-kelliem u bħala membru tal-PPE. Verament għandna bżonn nassiguraw li qed nagħtu l-appoġġ lil insara fl-Eġittu u jiena naħseb li b'dan l-appoġġ nistgħu nagħtuh iktar fil-futur. Grazzi. L-Onorevoli Santos għal minuta. Grazzi President. Għanna l-opportunità ehm, biex naraw dawn il-protesti qed inisilu fl-Eġittu minħabba korruzzjoni u repressjoni fil-pajjiż. Eh, arrestaw madwar 4,000 ruħu ruħ għax ħadu sem fi protesti paċifiċi. U dan huwa kollu e, e, juri x-xogħol ta' e, gvern dittatur kondunnazzjonijiet qed jintużaw ukoll rati militari kontra n-nies ċivili. Ġiet qed jittieħdu qed jingħataw sentenzi tal-mewt iva anka kontra t-tfal u mhux qed ikun hemm sinjali ta' demokrazija u minħabba dan eh, l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod għalih da kollu. Irridu nużaw kull xprun possibbli biex naraw li d dritti ta' bnidem ikunu rispettati u jirkun hemm implementazzjoni li kienu ġew mħabbra fl-2013 minnaħa tal-Eġittu. Jiġifieri mhux u tamir teknoloġiku u eh, eh, armi m'għandhomx jintużaw, m'għandhomx jiġu importati, esportati lejn l-Eġittu. Grazzi l-kellim li jmiss. Nixtieq nsemmi u nisħaq fuq kas wieħed biss il-każ fuq ta' Eżardin, difensu ta' dit tal-bniedem Eġizzjan u speċjalista ta' djar, membru tal-ICRF, ġi arrestat fil ta' Ġunju Irrib id-dar tiegħu fil-Kajru fil-Kajr u marġ f'post fejn ħadd ma kien ma jaf fejn qiegħed. Minn dak kien allaw il-familja mas ma smal ma semet bih u l-awtoritajiet ma rrispondew għall-ebda talba. L-arresta Ibrahim u aktarx marbut ma' kritika li għamel lill gvern fuq kontra partikolarment ix xenti House, Shenti Houses u ta' membru eh, tal-ICRF eh, eh, l-ewwel wieħed li kien ġie arrestat mill-2016. Dan huwa wieħed minn diversi każijiet serji u nitlob l-awtorità Eġizzjani biex jagħmlu minn kollox biex din il-persuna tiġi meħlusa mill-aktar fis possibbli. Grazzi għal ħodor. Is-sur Saturi għal minuta. Grazzi, Sur President. Nixtieq nagħti onur il-kuraġġ enormi li qed juru dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem fil-Eġittu, is-60,000 ruħ li ntefgħu fil-ħabs qed jagħtina sens meta naħarsu lejn il in-numru u naħseb il-Kummissjoni messa tat ċertu ċertu livell ola ta' urġenza meta naraw dawn in-numri kollha. Din l-għajnuna li qegħdin nagħtu l-Eġittu ma nistgħux nifhmuha din l-għajnuna mingħajr kundizzjoni u jiena naħseb li aħna nistgħu nużaw e-, dawn il-figuri u l-fatt ukoll li Franza tbieħ il-munizzjoni u armi u teknoloġiji moderni lill-Eġittu u s silenzju tagħkom huwa kompliċi. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija dgħajfa u qed tkisser kredibilità tagħha quddiem id-dinja u essenzjali l-Unjoni Ewropea tieħu passi sanzjonijiet immirati, speċjalment jridu tirrispettaw l-embargo fuq l-armi. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kelliema li jmiss. Grazzi President, qed nitkellmu fuq violazzjonijiet ta' dritti ta' bnien fl-Eġittu ridu allura infakruf dal parlament kważi erba' snin wara Giulio u li sparixxa l-awtoritajiet fl-Eġittu għadhom ma kxixfux il-verità proprja fuq il-mewt tiegħu u ma tawx ir-riżultati u l-mobilitazzjoni nazzjonali u internazzjonali inklużi data tal-Parlament bir-riżoluzzjoni tal-2017 u tad-dik tas-sena l-oħra jekk eh, li jkollna verità u ġustizzja huwa dover tal-Unjoni Ewropea u allura rridu nigarantixxu id-drittijiet ta' ċittadini barra mill-ispazju Schengen għal ir-reġġeni sar kollox seta' jsir xi ħaġa oħra u rridu nafsu fuq leġittu permezz tal-finanzi u l-għajnuna finanzjarja li nat u ekonomika li natu l-leġittu li jwassal għal 500 miljuni u l-Eġittu huwa interlokutur importanti u pajjiż importanti għal e, e, fiż-żona tal-Mediterranja e, minħabba il prezenza ġeografika u peress li huwa pajjiż li minnu jistgħu jgħaddu ħafna eh, persuni u artikli differenti. Dan huwa pajjiż importanti ħafna u li jrid jibqa' stabbli f'dak li għandu x'jaqsam ma' rispett imma tal-ħajja u l-istat ta' dritt. Dawn iridu jkunu rispettati. Il-kritika interess internazzjonali jistgħu jfixklu l-stabilità stess tal-Eġittu u allura l-arja kollha tal- tal-Afrika ta' fuq beffett fuq straġiku fuq l-Ewropa u l-Ewropa hemm bżonn tinkoraġixxi l-gvern ta' Sisi biex jassigura l-komunità internazzjonali fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu bekk li permessa tal-isforz jista' wieħed jiftaħ spiral illi juru juri l-verità atroċi ħafna tal-tazzazuħ eh, taljan. Grazzi, is-Sur Procaccini. Grazzi, President. Huwa ġust li din is-sala din il-Kamra tiddefendi d-drittijiet ċivili fl-Eġittu. Naqbel u nistieden għal E, diversi reliġjonijiet speċjalment dik nisranija u naqbel ma l-istedina ta' iktar kollaborazzjoni ma l-autor italjani minħabba il-kas ta' Giulio Reġġeni. Minkejja dan, mhix l-ewwel darba, illi insib li l-nifsi li nkritika il-mod kif dan il-parlament jesprimi l-pożizzjonijiet politiċi tiegħu. Huwa l-metodu illi jindividwa it-tifkira ta' dan u jew dak l-għadu il-wasħlu u naħbuhom taħt problemi iktar iktar e, serji. Għanna kondanna, kondanna minnaħa tal-President al-Sisi li ma tistax tkun ma tistax tider bħala eluq u konklużjoni ta' parteċipazzjoni li għandna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu. Il-kellim li jmiss. Grazzi President. Ħafna esponenti, studenti, NGO żgħażagħ. Ħafna minorenni qed jiġu persegwitati u l-violenza tal-gvern Eġizzjan qed tidher ferm iżjed minn qabel u ejja niftakru li hemm il-pjena tal-mewt ten fejn għandek kju sħiħ ta' nies li qed jistennew is-sentenza kapitali. Għanna allura ġar li qed jinkwetana ħafna u l-Eġittu ma jistax jaqa' vittma ta' estremiżmu, ma jistax minħabba hekk jinkissu il-drittijiet tal-bniedem taċ ċittadini li jinsa li jiexu f'dal pajjiż. Għandna l-każ ukoll ta' Giulio Reġġeni. Għad baqa silenzju sħiħ għad baqa silenzju sħiħ minn naħa tal-awtoritajiet Eġizzjani għan esportazzjoni ta' armi li hemm bżonn tiġi imblokkata kemm jista' jkun malajr u dan jiservi biex inkunu koerenti biex kollna verità u ġustizzja ma' Giulio Reggeni. Ma ninsewx il-dak tiegħu. Grazzi President, hawnhekk mill-ġdid għadin, hawnhekk biex nikkundannaw il-ksurijiet ta' dritti tal-bniedem fl-Eġittu illi mhux se jinnaqqas il-mod arbitrarju ta' tortura u repressjoni. Jien qed ta' daf dar rapport f'April li għadda ma nistgħux nittoleraw iżjed kooperazzjoni stretta ma' pajjiż ma jirrispettax il-valuri l-iktar fundamentali jew li ma jikkoperax magħna fuq pereżempju il-każ ta' Giulio Reggeni illi bqadu każ mhux magħluq wara iżjed minn tliet snin. Anka l-Prim Ministru Konti għala lill president tal-Sisi u l-Italja tkompli tirsisti għallu illi ikollha l-verità. ridu naraw kemm huma disposti li jikkollaboraw ma' Ruma. Aħna nikkundannaw il-klima ta' impunità u r-rifjut minnaħat tal-autorità li jagħtu li li tal dokumenti tal-informazzjoni neċessarja, trasparenti u imparzjali. Nitolbu li kemm jista' jkun malajr il-ħames suspettati Eġizzjani jibatuhom l-Italja. Maħniex ħan istruha ma jkollna verità fuq Giulia Reġien. Nächsten Sprecher Ötjen Jan Christoph. Issa, nisimaw il Jan Christoph Ötjen. Grazzi, President. L-2011 kien fl-istorja tal-Eġittu kien hemm tibdil kbir niftakru li kien hemm ħafna protesti, nies li ridu rispett ta' dritti tal-bniedem, sitwazzjoni aħjar ridu ktar demokrazija. Imma Snin wara, is-sitwazzjoni fl-Eġittu fil-kuntest tal-libertà tal-espressjoni, ta' dritti tal-bniedem, nafu li jassizi dan kompla e, e, ikasbarhom u nis jintefaw il-ħabs, jiġu torturati. Dawn l-affarijiet ma nistawx naċċettawhom kollegi u nafu li reġa' kien hemm il-protesti. Il-reġim arresta 4300 persuna. Hemm ħafna attivisti ta' dritt tal-bniedem li qegħdin ukoll jiġu arrestati hemm minnhom li jisparixxu għalhekk kollegi wasal iż-żmien sabiex aħna naraw li l-lajnuna finanzjara l-Eġittu tmur fejn hemm bżonn li jmorru dawn il-flejjes. Is-sur Adams. Iva, grazzi, President. L-Eġittu huwa pajjiż importanti ħafna għall istabilità tal lvant Nofsani u anki għall kontinent tal-Afrika. Huwa importanti wkoll fil-dak li għandu xaqsa ma' flus l-immigrazzjoni li jiġu lejn l-Ewropa. L-Eġittu jaċċettaw kol immigranti mis-Sirja u aħna nafu li huwa importanti wkoll fil-ġlida għalina fil-ġlida li nagħmlu kontra terrorizmu Kien hemm ħafna demonstrazzjonijiet fl-Eġittu dan l-aħħar fl-Eġittu. Nafu li kienu eluf li marru jiddemostraw. Imma fil-fatt ir-realtà qatt mija eh, estrem jew ieħor hemm ħafna nies ukoll huma membri tal-Islamic Brotherhood jew l-ISIS il-President Assisi jiet jagħmel ukoll ħafna sforzi biex jipproteġi l-insara li jgħixu fl-Eġittu. Imma mhux biżejjed kien hemm tmim eh, ruħ eh, li, li mietu fl-Eġittu, ġifieri li hum insara li mietu fl-Eġittu din is-sena biss. Sur Habib, sinjuri, meta il-President Sisi sar President fl-2014 huwa kellu kuntratt man nies tal-Eġittu ġifieri għall-istabilità, sigurtà u anki l-prosperità ekonomika biex imbagħad bekk ikollu kontroll. Kien kuntratt jixbaħ ħafna eh, li kellu l-Unjoni Ewropea, li għandu l-Unjoni Ewropea, nis ċittadini tal-Unjoni dan il-kontrat jaħdem tajjeb sakemm ikun hemm l-istabilità, s-sigurtà u l-prosperità ekonomika. U pal maġara fl-Unjoni Ewropea, l-affarijiet sfaw fi xej kif ġara fl-Unjoni Ewropea. Ġifiri, U Sisi kull marit ikollu seta fuq in-nies, ikompli jaħqar in-nies u fl-Unjoni Ewropea hekk qed jiġri. Dejjem kull meta jiġri xaġa tmur l-aħjar l-Unjoni Ewropea tissikka iċ-ċintorin. Aħna qed nwissukom, aħna maħniex viċin tal-Eġittu, imma dalwaqt insiru bħalhom. Tkomplux intom tissikkaw il-setaq tagħkom. Grazzi ħafna. Issa Nina Gil, President, jiena l-darboħra nitkellem fuq drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu. Sisi kien wiet prosperità ekonomika, sigurtà u stabilità imma ma rnexxilu jġib xejn huwa biss kompla jkasbar soċjetà ċivili u ċittadini. Forsi Trump ma jagħtix każ mill-kasbir ta' dritt tal-bniedem l-abużi fl-Eġittu skont Amnesty International 4300 persuna, inklużi ġifieri nisa u tfal, ġew arrestati matul protesti ta' Settembru dawn affarijiet ta' barra minna għalhekk jiena nitlob li kull eh, persuna rami xabab u anki masri jiġu meħlusa Imma il-Kummissarju inti xandek xtejt għaw minn tkellem fuq reġjano dawk li dak ġifiri li kien qiegħed jagħmel riċerka l-PhD u ġi sparixxa u mbagħad meta nstab eh, mejjet u rajna li kien it-torturat. hemm bżonn naraw il naraw x'qed tagħmel il-Kummissjoni kif se trażżan dak li qed jiġri fl-Eġittu. Is-Sur Ġinjetski. Grazzi, grazzi ħafna President. Sur Kummissarju, l-Eġittu huwa pajjiż importanti għalina għandna l-interess li f'dan il pajjiż kun hemm stabilta meta ma jkunx hemm l-istabilità kull fittex ifisser li jiġu elu xirin ta' elu forsi anki minjuni nies minn dan il pajis ifittxu ħajjaħjar fl-Ewropa. Iż-żaża li ma qegħdin jipprotestaw fit-toroq m'għandhomx jintefgħu fil-ħabsijiet hemm għan anzi ngħinuhom għalhekk l-estremisti iżlamiċi um ġifri l-Islamic Brotherhood huma qegħdin jiddettaw kollox u qegħdin jorganizzaw anki l-protesti. Huma jaraw kif jisfruttaw iż-żgħażagħ, jużawhom għal fini tagħhom. Għalhekk x'għandna x'nagħmlu aħna hemm bżonn nitkellmu fuq id-drittijiet tal-insara fl-Eġittu. Għandi minuta u nofs, President, jgħid il-kellim għalhekk aħna b'mod dirett irridu ngħidu li qed jgħinhom lill insar l gvern tal-Eġittu. Imma e, l-insara fl-Eġittu xorta jibqa' huma soġġetti għal attakki il-kopts e, fl-Eġittu hemm bżonn verament li jiġu protetti, jridu nuru solidarjetà wkoll mal-awtorità l-Eġittu li minnhom fihom huma element ta' stabilità jġibu xi forma ta' stabilità f'dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi. Morru għal catch di jissa. Għanna ħames tal-bit, ħames um, persuni li jixtiequ um, jitkellmu u nibdew bis sur posh bixil. Iva, Grazzi jiena din l-abbozza rezoluzzjoni naqbel maħħa, naqbel mal-kolleg li u situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Eġittu u r-reġim ta' Sisi eh, dak li qed naraw veru li l-Eġittu huwa eh, partner importanti għalina ma jistawx imma nibqgħu sik ta' meta naraw li d-drittijiet tal-bniedem jiġu mkasbra eh, mhux qed jiġu rispettati jiena għal ħajti kollha kont Ministru ta' Ġustizzja u dejjem ġifiri kelli dritt tal-bnidem għal qalbi u l-pina u kol kapitali. Il-pina kapitali qed tintuża 3000 persuna inqatlu b'dan il-mod anki zazax, situazzjoni ta' dritti tal-bnidem qed mur komplet mur allar. lar din hija xi ħaġa stramba li qed tiġri fl-Eġittu ma hekk huma l-affarijiet. Sur Theodor. sur Teodoro. President. Teodor Ċakadaru. Jisimnien. minn bark. ċaċċele avvertizzazza situazzjoni. Nirringrazzjak, President. l-ar affarijiet jiġru meta n-nis ma jaġixxux u dawn l-affarijiet ekket jiġru fl-Eġittu. Eh, il-differenza bej dittatura u demokrazija eh, hija xi ħaġa fraġli ħafna meta l-affarijiet imorru għall-ar ma jistax ikun li nibqaw sikta nistaw nadottaw rezoluzzjonijiet kemm irridu imma jekk ma nagħmlux affarijiet iktar konkreti kollox ikun għal xejn. Il-priġunieri politiċi hemm bżonn jinħelsu il-pina tal mod hemm bżonn tieqaf għax Sur Daily, eh, Sinjura Daily Clark, jiena naħseb li din ir-riżoluzzjoni turu ċertu ironija e, e, e, tiġbaħ ħafna rezoluzzjoni li konna d-dejna sena ilu, anki jekk situazzjoni fl-Eġittu marre tal-lar. Għawnek qed nara li mhux qed inkunu onesti. Il-Parlament Ewropew jixtiqu l-nis tal-Eġittu verament jixtiqu jisibu demokrazija u libertà. Imma rridu niftakru wkoll li aħna eh, il-President Sisi tela wkoll mod demokratiku, b'rezoluzzjoni mhux se naslu. Aħna dejjem eh, qed enni il-sisi. Il-kontrolli fuq il-frontieri li mod li naħdmu mal-Arabja Sawdita l-Eġittu tamel dak li tamel għaxem stati tal-istatu ma, membri li komplu jgħatu l-armi lil dan il-pajis. Mick Wallace. President, il-President Trump dan l-aħħar għal li għalih Sisi huwa id-dittatur l-iktar li ħobb Franza ta' tissupplixxi l-ikbar numru ta' armamenti lil dan il-pajjiż. Ir-Renju Unit, l-Istati Uniti u Franza jibqgħu siktu sakemm ikun fl-interess tagħhom. Huwa qabel kien president fl-2013 kien responsabbli għall-ikbar massakru ta' żminijiet tal-lum. Huwa dittatur. Imma aħna waqfulu l-armi le aħna nwaqfu u koll l-armi li natu l-Arabja Sawdita fi qed tagħmel eh, ġenoċidju fil-Jemen, dawn l-affarijiet jibqgħu jsiru. L-Unjoni Ewropea għandu assenzjonijiet eh, kontra l-Iran, is-Sirja, l-Venezuela, jisu terrorizmu, intom taġixxu mal-qattila. Għaliex tagħmlu dan? Kollegin Julie Ward. Julie Ward issa. Grazzi, President. F'Settembru eluf ta' nies marru jipprotestaw fl-Eġittu minn f'Alexandra, Suez u l-Kajr dan biex jipprotestaw kontra il-President Abdel Fattah el-Sisi mħabba korruzzjoni. Uwa arresta iktar minn 3000 persuna Mirja minnom u matfall, hemm minnom li għandhom biss 11 sena. Dawn ġew arrestati meta kienu ġejjin sejrin lura dar mill-iskola. Min Eh, li qed jiġi akkużat li juża ħażin il-medja soċjali fost l orajn jieħdu sem protesti mhux awtorizzati imma nerġgħu għal darbora. Infakru il-gvern tal-Eġittu li skont il-liġi internazzjonali nies għandhom id-dritt li jesprimu ruhom anki fuq il-medja soċjali għandhom id-dritt li jipprotestaw fit-toroq. Iva, grazzi. U bekk spiċċajna dan id-dibattitu fuq dan il punt nisimgħu il-Kummissar il-Kummissarju Mimizza. L-Unjoni Ewropea għandha interess biex ikun hemm sigurtà u stabilità fl-Eġittu aħna perswazi li dan nistgħu nilħuh biss jekk id-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati skont l-impenji internazzjonali ta' dan il-pajis, dispożizzjonijiet legali u l-prioritajiet li aħna bilna magħhom bħala Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tkompli tfakkar lill-Eġittu biex is-saħħa il-drittijiet eh, tan-nies, il-libertà tal-espressjoni fuq online u offline L-Unjoni Ewropea dejjem tisħaqfu fuq l-importanza tar-rispett ta' libertajiet fundamentali, id-dritt li għandhom in-nies li jiltaqgħu jipprotestaw. Aħna nilqgħu li għaddit liġi ġdida fuq l-NGOs li għettuħu post dik li kienet tanti kritikata tal-2017. Issa u importanti li din titħol fis seħ sabiex is soċjetà ċivili tkun tista taħdem kif suppost mod liberu. Anki ġifiri biex ċertu kazijiet ma jibqawx jinstemaw Il-protesti ta' din is-sena nafu li arresta, ġew arrestati nies anki li ma kinux xadu sen fil-protesti. Dawn anki dawk li defendu dritt tal-bniedem, ġurnalisti, avukati u nies tal-politika ġew arrestati u ġew akkużati li qegħdin jaġixxu b'mod terroristiku, eh, mur għal-Masri għal-Fataħ Mohammed al-Bahar u kol fost l-oħrajn dawn iġifiri dejjem fl-isfond ta' drittijiet soċjoekonomiċi. Aħna mħasba mhux ftit dwar rapporti ta' eh, tortura ta' nis li jisparixxu, nis li jinżammu f'ħabsijiet f'kundizzjonijiet tal-biża' Ovvjament, min jiġi arrestat irid ukoll jiġi trattat skont liġi internazzjonali. Hemm violenza, abbuż ta' dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem, in-nies ukoll li jeżerċitaw dritt li jipprotestaw b'mod liberu. Aħna infakru li in-nies hemm bżonn jitħallow liberi u soċjetà ċivili m'għandix taddim minn pereżempju miżuri ta' li jiġu frizzati l-assi tagħhom ma jitħallowx iħallu l-pajjiż. Aħna fil-sfond tal-partnership tagħna qegħdin għaddejjin bid-dialogu ma' dan il-pajjiż. Grazzi ħafna sur Kummissarju. Aussprache Nixtieq ninfakkarkom kollegi li matul id-debattitu eh, tres u sitt mozzjonijiet u bekk id-dibattitu jista' jingħala u il-vot namlu iktar tard illum f'nofsinhar. Issa immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Se nitkellmu issa fuq il-proposta ta' kodiċi kriminali ġdid fl-Indonezja. können als elektronix. U koll tistaw turu il-kartellum blu kemm eh, passoltu jom kella mod elettroniku. Tistaw koll għal-KHDI titolbu il-kelma matul id-dibattitu mot elettroniku. Ovvjament meta morru għal-vot intom tridu tivvutaw ukoll billi tpoġġu il-karta tal-vot tagħkom. Mela nisimgħu l-ewwel dawk li huma responsabbli mill-mozzjoni. Thank you, Chair. Grazzi, Sur President. L-Indonesia hija sib importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea. Hija estremament importanti wkoll għall pajjiż tiegħi, l polonja It-ħassib tagħna illi qegħdin fil-abbozz riżoluzzjoni tal-ICR qed anzi tqajmu waqt dijalogu għad-drittijiet umani flimkien mal-Indonezja. Jiena mod sinċir nistaqsi l-kollegi l-parlamentari sabiex jadottaw emenda li jiena ressaqt dwar vagabondi polakki vjaġġaturi li ġew arrestati bi żball illi ġew akkużati li tradew il-pajjiż u ġew mogħtija ħames snin ħabs. Jiena sinċerament nixtieq inqajjem dil-kwistjoni wkoll fis-sem il-Pollaki kollha, grazzi. l-onorevoli berg No? So, he's not here. Uh, so the, next one is... L-Onorevoli Berg mhux qiegħed hawnhekk preżenti issa għandna lill onorevoli Villanueva Ruiz. fi snin riċenti aħna rajna tendenza illi jkun hemm liġijiet iktar ħorox sabiex ikun hemm persekuzzjoni ta' dawk li ma jaqblux mal-gvern fuq livell politiku. Qed naraw di sitwazzjoni wkoll fl-Indonezja din ir-riforma hija indirizzata għal marxisti, leninisti, għal gruppi mhux reliġjużi għaliex hemm il-liġi tal-blasfemija li diġà teżisti fil-pajjiż u hemm il-kriminalizzazzjoni wkoll ta' nisa li jeżerċitaw id-dritt tal-abort u n-nies ukoll tal-LGBTI li qed jiġu akkużati b'adulterju. Fil-2018 rajna l mewt ta' persuna li kienet responsabbli għal żewġ miljun ta' persuna li nqatlu. X'qed nagħmlu biex niddefendu drittijiet umani fl-Ewropa u madwar id-dinja nitkellmu dwar il-feminiżmu, il-pluralizmu, il-ħelsien, però spiss ninsew dawn l-affarijiet meta niġu għall kwistjoni tal-kummerċ ħieles. Grazzi ħafna l-onorevoli ċe. Grazzi. L-Indonezja dejjem kienet imsieba eh, importanti tal-Unjoni Ewropea fil-kummerċ wara l-elezzjonijiet riċenti beda ċiklu politiku ġdid fl-Indonezja u l president eh, irrid jagħmel riformi li nbdew 20 ta' snin ilu, però il-kodiċi kriminali hija kontroversjali. Eluf ta' Indonezjani protestaw fit-toroq sabiex dan ma jsirx għanna bżonn ta' konsultazzjoni għanna naħsbu li dan huwa iż-żmien tajjeb sabiex il-Parlament jitkellem fuq dal-punt u jiddefendi drittijiet umani u prinċipji demokratiċi. Aħna qed nifuka fuq l-iktar elementi kontroversjali hemm diskriminazzjoni kontra n-nisa, l-komunità LGBTI u l komunità reliġjuża. Laqas biss tista' tikkritika lill president din il-liġi titfa' lura d-drittijiet umani l-libertà tal-espressjoni fl-Indonezja. l-istat tad dritt għandha tiġi solidifikata. Kollega, jiddispjaċini kellek minuta biss jgħid eh, sur President. Il-kelliema li jmiss l-Onorevoli Vind. il-kodiċi kriminali ġdida tal-Indonezja tmur kontra l-valuri demokratiċi u kontra drittijiet umani. Aħna ma nistgħux naċċettaw diskriminazzjoni kontra n-nisa u minoritajiet, speċjalment meta din qiegħda fil-leġiżlazzjoni id-drittijiet fundamentali qed jintesew, għalhekk huwa importanti li l-Indonezja tisma' il-proposti konkreti tal-Parlament Ewropew u tar-riżoluzzjonijiet tagħna. Għana qed naġixxu b'mod kostruttiv hemm diversi emendi għal riżoluzzjoni aħna nixtiequ nfakru lill-indonezja f'żewġ ċittadini ewropej li jinsabu fil-ħabsijiet tal-indonezja din hija xi ħaġa kera ħafna aħna kontra wkoll il-pina tal-mewt fl-indonezja Aħna però semmejna żewġ ċittadini fil-riżoluzzjoni u bekk qed nifokaw fuq qed nifokaw fuq fu parti waħda biss tal-problema u hekk qed indajvu rizoluzzjoni. riżoluzzjoni Aħna fil-verità imħasba dwar il-miljuni kollha ta' Indonezjani li jridu jgħixu din il-kodiċi kriminali. Jiena nissuġġerixxi li nivvotaw favur ir-riżoluzzjoni però kontra emenda wieħed erba' u ħamsa. Is-sur Tsekowski. Sur President, Sur Kommissarju, mod ġenerali nistgħu ngħidu illi L-Indonezja hija sieħba eh, stabbli fl-ixlok tal-Azja. Għalhekk kien ta' sorpriża lina li naraw din ir-riforma tal-kodiċi kriminali illi fija numru ta' artikli illi ma jurux l-iżviluppi riċenti f'daqqa waħda l-Indonezja saret pajjiż estrem li jikser id dritti umani. Prinċipji li l-pajjiż eh, ingħaqad magħhom għal ħafna snin rajna kienem li hemm bidla fil-gvern, bidla fil-president u f'daqqa waħda dibattiti dwar il-kodiċi kriminali waqfu. Bdew dibattiti ma' pajjiżi oħra, inkluż mal unjoni Ewropeja sabiex naraw kif tiżvolġi l-ħaġa, però jiena nisab ottimist, jiena naħseb illi il-kodiċi kriminali mhix ser tgħaddi hekk kif inhi abbozzata bħalissa Jiena naħseb illi l-Indonezja ser turi għal darboħra illi u l pajjiż li ħsibna li hu sieħeb stabbli, demokratiku, għabbażi ta' prinċipji demokratiċi illi ma jwaslux għal idejat estremi bħal pina tal-mewt. Punti relatati ma' minoritajiet sesswali jew reliġjużi eh, nisperaw li li ma jaddux. Kelli ħafna dibattiti ma' politiċi indonezjani u naħseb li huma miftuħa. Irridu niżguraw li s-sitwazzjoni attwali ma terġax tiġri. Kelli żewġ minuti. Jgħid il-kellim. Grazzi ħafna lill-awturi ta' din ir-riżoluzzjoni issa Ngħaddu għal kelliema fis il-gruppi politiċi l-Onorevoli Sean Kelly f'isem il-PPE. L-Indonezja għandha 265 miljun persuna wieħed mill-iktar pajjiżi popolati fid-dinja. Għandha diversi reliġjonijiet, kulturi, huwa pajjiż li jagħmel ħafna progress u fil-futur jista' jkollna sħubija aktar b'saħħitha. Forsi fil-ħames snin ġejjin jista' jkollna eh, eh, ftejn ta' kummerċieles mal-Indonezja, però rridu narraw x'se jkun l-effett il-kodiċi kriminali li aħna ma naċċettawx. Qiegħed fil-proċess ta' ratifika fil-Indonezja, però il-protesti qed isiru u dan huwa huma permessi f'demokrazija. Tajjeb li bħalissa nitkellmu dar kwistjonijiet li aħna maħniex kuntenti bijom li ma jirrispettawx il-liġi internazzjonali fejn jitlu d-dirtijiet tan-nisa, l-LGBTI, il-minoranzi reliġjużi, ideoloġiji politiċi, is-saħħa riproduttiva u l-pina tal-mewt. Naħseb li jkun tajjeb illi aħna, speċjalment meta eh, titħol il-Kummissjoni ġdida nibatu delegazzjoni fl-Indonezja sabiex niddiskutu dawn il kwistjonijiet jiena bħala rapporter ukoll iltqajt ma' ma' grupp eh, ta' rappreżentanti ġew mill-Indonezja is-sena l-oħra tajjeb li nkomplu bid-diskussjonijiet u bis-sobja tagħna. Grazzi ħafna. L-Onorevu Ciudaru. Sur President, grazzi tal-li tismi tajjeb d-darba. Hemm tliet punti ta' tħassib l-ewwel nett il-liġi ta' blasfemija illi hija inkredibbli li f'dan is-seklu xi ħadd jiġi kkastigat minħabba t twemmin reliġjuż tiegħu. Umbagħad hemm il-liġijiet kontra n-nisa u d drittijiet fundamentali bħal eżempju s saħħa riproduttiva hemm lista twila ta' nies li ingħataw il-pina tal-mewt din hija kwistjoni oħra li rridu nindirizzaw miżuri sodi dawn il-liġijiet għandhom jiġu sospiżi u nispera li l-kummissjoni l ġdida tindirizza dawn il-kwistjonijiet fil-parlament ewropew ukoll aħna ser nappoġġjawhom il-kellim li jmiss l-Onorevoli Mohamed grazzi ħafna. Din hija kwistjoni importanti ħafna madwar id-dinja. Ftit ta' ġimatilu Qoddim il-Parlament fi Brussel iċċelebrajna l ġurnata tal-abort sigur. Aħna ilna li rikonoxxejna drittijiet tan-nisa fuq ġisimhom. Però issa kodiġi ġdida fl-Indonezja qed tieħu pass lura qed jingħad li din il-kodiċi kriminali mhux biss ħażina n-nisa għall minoranzi fl-Indonezja, però għall-Indonezjani kollha. Aħna għandna nużaw il-vuċi tagħna sabiex inkomplu mixin fil-vjaġġ tal-ugwaljanza. L-ugwaljanza bejn is-sessi qatt ma tista' tintlaħaq jekk nofs il-popolazzjoni biss għandha drittijiet fuq dak li jsir ġisimhom. Irridu niddefendu id-drittijiet umani. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kunke. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb il proposta il gvern Indonezjan ressaq tikser id-drittijiet umani, libertajiet fundamentali, hemm id-drittijiet tan-nisa, tal-LGBTI, tal-minoranzi reliġjużi li jkunu limitati u dawk illi wkoll li jiddefendu d drittijiet tal-oħrajn ukoll se jaraw id-drittijiet tagħhom limitati. Ovvjament dan se jkollu impatt fuq l-Unjoni Ewropea u l-Indonezja fuq rapporta rapport ta' bejniethom. Irridu nfakru l-Indonezja x'inhu ma drittijiet umani, irridu nfakruhom li l-gvern għandu obbligu li jara li drittijiet tal-minoranzi jkunu protetti. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Beck. Kollegi. Qed naraw attakki kontra l-libertà tal-espressjoni wkoll fil indoneżja Eżempju ma tistax illi ħaġa kontra l-President. dawn huma affarijiet li nikkondannaw. Naħseb illi hemm diversi kwistjoni interessanti li jqumu hemm id-diviżjoni bejn il-pubbliku u l privat hemm id-drittijiet fundamentali, karta ta' drittijiet fundamentali, dawn huma affarijiet illi n-nies lesti jistgħu eh, fil-fatt anki jikkritikaw. aħna qed nimportaw valuri tradizzjonali illi ma mhumiex korretti politikament qed noħolqu soċjetajiet paralleli qed nitkellmu dwar il-relativiżmu ta' eh, valuri u Hegel ukoll tkellem dwar ir-regola tal-ġungla l-esperimentazzjoni soċjali għandha storja twila hemm inġustizzji soċjali u hemm tendenza li l il gruppi jisseparaw infushom fis-soċjetà u b'hekk tispiċċa l-koeżjoni l-indonezja mhix il-problema tagħna qed nitkellmu dwar din il-komunità. Però rridu noqogħdu attenti kemm fl-Indonezja kif ukoll fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Weimers. Grazzi ħafna, Sur President. il-kodiċi kriminali fl-Indonezja tmur lura għal żminijiet kolonjali għandha bżonn ta' riformi, però il-kodiċi l-ġdida proposta mhijiex konsistenti mal-liġi internazzjonali. Jiena naħseb illi t tendenzja lejn l-Iżlamiżmu hija riflessa f'din il-proposta qed naraw ukoll ir-riflessjoni tal-liġi tax xarija qed naraw li l-minoranzi mhux rispettati hemm nisa li jiġu diskriminati għabbażi ta' liġi ta' xarija, m'hemmx libertà tal-espressjoni, leġiżlazzjoni dwar blasfemija, qed nitkellmu wkoll dwar diskriminazzjoni kontra minoritajiet li mhumiex Musulmani. L-Unjoni Ewropea trid tagħmilha ċara li qed nitkellmu dwar sħubija mal-kummerċ ħieles jew l-introduzzjoni tax-xarija. Grazzi ħafna kellim li jmiss. L-Onorevoli Kolakusic. L-Unjoni Ewropea hija forza fid-dinja aħna naħsbu li nistgħu nagħmlu l-bqija tad-dinja, però din hija triq ħażina. Aħna nagħmlu abbozzi ta' riżoluzzjonijiet li huma dajfin iżejjed u mbagħad jekk il-pajjiżi ma jagħmlux dak li ngħidu aħna fir-riżoluzzjonijiet ma jiġri xejn, aħna qed nagħmlu dannu biss lil nafusna ir-reputazzjoni tagħna qed tiġi mingħata minn dawn ir-riżoluzzjonijiet dajfin. L-ewwel jridu nagħmlu riżoluzzjoni, mbagħad twissija, u mbagħad sanzjonijiet. Is-sanzjonijiet għandhom jaslu fil-waqt illi meta nibatu riżoluzzjoni l pajjiż ikun jaf li se jkun hemm konsegwenzi u għalhekk trid jridu jiġu implementati. Grazzi. President, dan il-kodiċi kriminali ġdid ta' nadoġeda qed nisimgħu fuq li l-istudenti qegħdin jipprotestaw kontrih anki fuq il-papwa e, tal-punent. Dan il-kodiċi qed naraw verament jikriminalizza dak kollu li għandux taqsam fuq l-identità tal-persuna. Il-fatt li bniedem jagħmel li jrid bil-ġisem tiegħu stess li mhux liberu. Dawn jinkludi wkoll ċertu miżuri ta' repressjoni, imma liġi oħra li għaddiet f'Settembru tneħħi u koll is-setat lil kumitat Nazzjonali li tiċċekkja l-korruzzjoni hemm bżonn li eh, kulħadd jiggarantixxi l-istat ta' dritt u jiggarantixxi drittijiet ta' kulħadd. Ix-xogħol pożittiv tal-Unjoni huwa pożittiv mal-Indonezja hemm id-dialogu ta' kull sena fuq id-drittijiet tal-bniedem. Aħna f'dan il-kuntest fuq id-drittijiet tal-bniedem li se jsir ta' din is-sena f'Novembru qed ħafna stennijiet li jridu jewġu minnu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura President. Issa Is-Sinjura Tsugarju, u se titkellem bir-Rumen. Partenerjat xi dekooperare. President, Kummissarju, aħna għandna ftehim ta' partnership u uh, konna inna nikoperaw mal-Indonezja mill-2014. Issa qed naffaċċjaw uh, mill-pjan illi ikun hemm kodiċi kriminali ġdida illi teffettwa drittijiet tan-nisa tal-minoritajiet u b'mod ġenerali wkoll il-libertajiet eh, demokratiċi. Diversi awtoritajiet ukoll iddajfu u aħna ma nistawx nalqu għajnejna u nadottaw lat maniski hawnhekk fl-Ewropa għaliex xorta dejl ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi oħra il-flus ta' dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem xorta diħlin eh, fl-Ewropa minn eh, kanali ħżiena minn dittatorjati. Il-paragrafu l-iktar importanti sparixxa hemm bżonn konsistenzja. Issa ngħaddu għal proċedura catch DI u għandi tliet kelliema li jixtiequ jitkellmu taħt il-proċedura tal-catch DI u se nibdew bis-sur Posh Bixil. Grazzi ħafna, President. Jina, verament qed nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem u qed nitkellmu wkoll fuq eh, l-ugwaljonza tal-kodiċi kriminali, tal-liġi kriminali, għaliex eh, dan huwa importanti għal pajjiżi li ma jirrispettawx id-drittijiet tal-bniedem għanna nikkritikaw is-sitwazzjoni għaliex meta nitkellmu fuq il kunċezzjoni moderna tal-kodiċi naraw li il-Parlament tal-Indonezja mhux qed jindirizza b'mod modern għall-aħħar anzi dan imur kontra drittijiet tal-abort tmur kontra il-liġi tal-blasfemija, kontra l-ugwaljanza, kontra in-nisa, ir-riġi kriminali għandha tirrifletti tirrifletti s-sitwazzjoni f'pajjiż partikolari għandha tgħid xinu reat u xmux reat. U eh, dan l-abbozz huwa għavvak ħafna u jekk jiġi adottat se jkun abbużat u għallu l-approċċ tagħna huwa ċar ħafna. Grazzi ħafna, is-Sinjura Ward. Grazzi President aktar minn 18 il-artiklu problematiku f'din eh, il-kodiċi kriminali proposta. U dan eh, jikkawża ksur f'diversi liberti jiet hemm problemi għan-nisa l-LGBTI l-LGBTI u il-minoritajiet. Dawn l-artikli mhumiex konformi ma' normi ta' drittijiet tal-bniedem internazzjonali u mhumiex biżejjed tal-iskrutinju internazzjonali. Ebda parlament ma mandu jażel persuna lil min għandha tħobb jew inkella ikun hemm il-pulizija illi jieħdu eh, deċiżjoni huma fuq il-ġisem pereżempju tan-nisa Jiena naf illi l-aċċess għal abort sikur u għal kontraċezzjoni jagħti ħafna poter lin nisa u jiena nitlob lill awtoritajiet indoneżjani biex ibidlu triqithom u jneħħu eh, l-artikli li hemm f'dan l-abbozz li postom huwa fis-seklu li għadda. Grazzi ħafna, Onorevoli Ward, issa is-Sinjura Gibson. Fidejk. Grazzi. Jiena nibqa' ixxukjata illi fl-2019 għatanna liġijiet li joħolqu diskriminazzjoni u jippruvaw jirregolaw l-drittijiet umani bażiċi bħal pereżempju li wieħed ikollu relazzjoni sesswali barra żwieġ jew inkella ma jħallix persuni tal-istess sess jiżżewġu. Din il-kodiċi kriminali tmur kontra dak kollu li nemmen fih jien għandha titwaqqaf u jiena vera kumment kuntenta li qegħdin flimkien biex niġġieldu għad-drittijiet għal LGBTI b'solidarjetà. Grazzi issa l-Onorevoli Polczak. Grazzi, grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma, President. Jiena nixtieq nikkundanna dan l-abbozz tal-kodiċi kriminali fl-Indonezja nafu li l-Indonezja hija eh, msieħeb strateġiku għall-Unjoni Ewropea dana kollu jekk dan la bozz drakonjan u vak eh, verament jitressa għanna nibatu messaċċar ħafna. Id-drittijiet fundamentali huma universali mhux bil-fors kulħadd jifimom kif nifhmuhom aħna fid-dinja kollha, però hemm ċertu drittijiet fundamentali, pereżempju li jkollok ehm, dritt għal ġuri ġust. Jiġifieri aħna ħanaħdmu eh, biex nitkellmu flimkien mal-Kummissjoni b'mod attiv mal-awtoritajiet Indoneżjani ħalli inwafqu Eh, din il-prezentazzjoni ta' dan il-kodiċi. Dan iwassal għal tmim ta' dan il-dibattitu issa l-Kummissarju Mimica. Grazzi, President, membri onorevoli, l-Indonezja hija demokrazija stabbli b'elezzjonijiet eh, ġusti, għandhom soċjetà ċivili vibranti u għamlet ħafna progress f'dawn l-ħar snin biex stabilixxi għafas legali biex tipproteġi drittijiet tal-bniedem u tejjeb ukoll il-libertajiet demokratiċi. Il-modernizzazzjoni tal-kodiċi kriminali antika waslet għal sviluppi pożittivi bħal pereżempju ir-ristrettiet l-ambitu u l-użu tal-pina kapitali. Madana kollu dan il-proċess waqqaf ukoll ċertu tħassib rigward id-drittijiet eh, tal-bniedem u ġibdet l-attenzjoni wkoll tal-komunità internazzjonali. L-Unjoni Ewropea għamlet monitoraċ mill-qrib matul is-snin ir-reviżjoni tal-kodiċi kriminali bingaċ regolari mal-parlament, mal eh, soċjetà ċivili u l-imsieħba internazzjonali. Uħut mill-aktar emendi kontroversjali għandhom xjaqsmu mad dispożizzjonijiet tal-blasfemija is-sess barra żwieġ u l kohabitazzjoni u dan kollu jwassal għal limiti fuq il-ħelsien tal-espressjoni u anki fuq ċertu minoritajiet. Aħna nsejħu biex l-Indonezja biex tieqaf mal-obbligazzjonijiet internazzjonali tagħha u tirrispetta wkoll id-drittijiet fondamentali u tieħu azzjonijiet illi jirriflettu dan. L-Unjoni Ewropea għamlet diversi sforzi lejn l-awtoritajiet eh, Indoneżjani fl-2018 id-delegazzjoni tal-Unjoni u l-Istati membri iltaqgħu mal-Ministru tal-Ġustizzja u d-Drittijiet tal-bniedem u fl-aħħar ta' sajf ta' din is-sena ltaqgħu wkoll mal-kummissjoni relevanti min-naħa tal-Parlament. Żvilupp notabli kien it-neħija tad dispożizzjoni li għandha x'taqsam mal-relazzjonijiet tal-istess sess Joko fidoto il-President tal-Indonezja, ħabbar f'Settembru il-posponiment tal-vot fuq ir-reviżjoni tal-kodiċi kriminali u irrefera wkoll għad-dibattitu li kellu mal-Parlament mill-bidu ta' Ottubru ta' din is-sena. Fi dialogu li jmiss mal-Indonezja illi se jseħ fi Brussell fi 8 ta' Novembru, l-Unjoni Ewropea se tkompli tikkopera eh, mal awtoritajiet indonezjani fuq ir-reviżjoni tal-kodiċi kriminali u se tfakkar l indonezja fl-obbligazzjonijiet internazzjonali taħt eh, illi għandha taħt il-partijiet li hija firmatarja fihom. Grazzi ħafna fl-aħħar tad dibattitu issa seba' mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet li ġew sottomessi minn diversi gruppi U dan wasalna għal tmim dan id-dabattitu u il-vot fuq dan se jittieħed mal-punti l-oħra f'nofsinhar għalhekk se nifqu sa nofsinhar u mbagħad nibdew bil-votazzjoni. President! Il Parlamento ha deciso di assegnare. Il-Parlament, l-onet l tajba l-kulħat kħiġobkom sibu poskom, eh, eżis kollegi. Il-Parlament iddeċida li il-premju Sakharov għal libertà tal-ħsieb lil qijam toti. Jam Toti è docente di economia. Uwa, dif difensor ta' drittijiet tal-minoranzja u ungura fiċ-Ċina. Huwa ħadem ħafna biex itejjeb e, e, il- e, bejn popolazzjonijiet eh, fiċ-Ċina u ndbat il-ħabs għal-omru. Aħna x-xogħol tiegħu nappoġġjaw u nitolbu li jinħeles mill-awtorijiet Ċiniżi joħorġuh mill-ħabs. Un altro annuncio riguarda la Issa il-kodiċi tal-imġiba tal-deputati dwar l-interessi finanzjarju u konflitt ta' interess kont il-kodiċi tal-imġiba jiena ħtart l-Sinjura Hubner eh, Pisapija Melchior Hautala u s-Sur Buxwa huma membri fil-Kumitat Konsultativ dwar l-imġiba ta' deputati u ħtart ukoll eh, l-Onorevoli Anemans u Scholz huma membri supplementari f'dan il-Kumitat Konsultativ. Il-biraħ, kollegi, meta kienet qed tiġi diskussa l-operazzjoni eh, militari tat Turkija fil-Grigal ta' Sirja, membru ta' dan il-Parlament ġabruħu b'mod li mhux aċċettabbli kien aggressiv u naqas mir rispett anki vizavi il-kollegi tiegħu. Anki lejn din l-istruzzjoni jiena nixtieq ninfasizza l-fatt anki kien hemm il-presidenti tal-grupp politiċi li qablu miegħi li mhux se nittollera iktar imġiba bħal din li tista' tkun ta' danju dinjità u reputazzjoni ta' dan il-Parlament. In base, all'articolo. Skont l-artiklu 176.1 ta' regolament tal-Parlament jiena deċidejt li nati sanzjoni skont l-artiklu 10.3 eh, l-Onorevole Angelo Ciocca li il-biraħ kien eh, pastas ħalla postu u tefa xi oġġetti fil-ċentru ta' din il-kamra. Għal eh, għaxar tijiem mux se jkollu l-allowance u se jiġi sospis milli jipparteċipa l-kull xogħol tal-parlament għal ħames tijiem fil-parlament, fil-kumitati tijow delegazzjonijiet ġifiri minn l-4 ta' novembru li ġej. Dan minn għal preġudizzju għad-dritt tal-vot fil-plenarja anki bil-rizerva li ġipruħu sow skont kif għandhom iġibruhom id-deputati il-persuna ġiet notifikata u għandu dritt li jagħmel rikors biex jipprotesta jopponi din id-deċiżjoni skont l-artiklu wieħed Għalek eh, eh, seba. Għalhekk kollegi, f'dan iż-żmien meta konna qegħdin nibdew ix-xogħol ta' dan il-Parlament, rajt li kien hemm ċertu imġiba li mhux sowwa kemm fl-imġiba propja anki fil-lingwaġġ li jintuża. Lek jiena ktibt il ċertu deputati u jien qed nistenna risposti min-naħa tagħhom. aħna nistaw inkunu tolleranti ħafna u f'dan il-parlament anki spiritu ta' libertà. Imma il-lingwaċ u l-imġieba dejjem iridu jkunu tal-livell li din l-istituzzjoni tirrikjedi nkwantu għall-imġieba u rispett tagħha. Nirringrazzjakom.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 bil-garanziji kollha legali il-tmexxija tal-fdalijiet tad dittatur Franco minn mausoleum eh, Dignità in este momento. Con la exhumación de los restos mortales de Adolf Franco, el gobierno Miwed privat għal pubbliku. Eh, Pedro Sanchez qed jagħti dinjità ġdida lill Spanja. Aħna żguri l Spanja hija demokrazija moderna u miftuħa illi tixtieq tala kapitlu traġika fl-istorja tagħha. Traġiku fl-istorja tagħha. Minuta jekk joġobkom jiena nemmen illi illum id-demokratiċi kollha għandhom jagħtu omaġġ għal vittmi tal-gwerra ċivili, il-vitmi tal-frankoizmu, id-discendenti tagħhom, lill nanniet tiegħi, lill-ombi u lill-missieri u nixtieq li turu rispett lejn dawn il-vitmi għax din hija Kamra ta' Demokrazija. Grazie. E adesso non è un dibattito. E adesso procediamo alle votazioni. Nistgħu ngħaddu għal voti. GTB in Uganda. Situazzjoni tal-LGBTI fl-Uganda, paragrafu 4, votazzjoni nominali miftuħa. La votazione è chiusa. Il-votazzjoni jissa maluqa. Għaddiet.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 Votazzjoni magħluqa. Approvata. Paragrafu 16 f'żewġ partijiet, paragrafu wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet niċċekjawha il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvata. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 16, wara paragrafu 16, emenda 2 votazzjoni nominali miftuħa l-votazzjoni issa maluqa ma diċ. Premessa u f'żewġ partijiet l għol parti favur kontra astenzjonijiet niverifikawa votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Għadiet. Tini parti favur kontra ma ddiċ. After recital U votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ddiċ. Issa il-vot fuq ir-riżoluzzjoni mod sħiħ favur kontra astensjonijiet għaddiet. Naddu issa għal proposta fuq il-kodiċi kriminali tal-Indonezja wara paragrafu 3 emenda 3 votazzjoni nominali miftuħa l-votazzjoni maluqa ma għaddiċ paragrafu 8 ferba partijiet l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet tlieta b'votazzjoni nominali miftuħa. Dawk kontra u favur jippruvaw issa ma għaddiet paragrafu 4 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa approvata. Emenda numru 1, paragrafu 9, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit. Emenda 5, favur. Kontra, Astenzjonijiet għaddit. Emenda 2, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa Ma m'għaddiex. Emenda erba' favur kontra asenzjonijiet, niċċekjawha. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa, ir-riżoluzzjoni sħiħa favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal eh, rapporto marġi, assistenza finanzjarja, għal eh, pis finanzjarju li jkun post fuqhom wara il-ħruġ tar renju Unit mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim votazzjoni waħida, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa approvata. Is-suru maġi, ek joġbu. Mikrofonu għal kelliem. Forsi tista' tuża tal-kollega tiegħek. Jekk mhux qed jaħdem tiegħek. President, grazzi. Skont l-artiklu 59 paragrafu 4.4 ta' regolament nixtieq bħala President tal-Kumitat kompetenti nitlob li dan id dossier jindbat fil-Kumitat Reġi imħabba fil-kuntest ta' diskussjonijiet li hemm fuqu. favore? Grazzi ħafna. Il-mozzjoni għal-Kamra favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Mela, issa dan jiġi referu tal komitat biex jibdew in-negozjati oġġezzjoni skont artiklu 112 oti parzjali ta' autorizzazzjoni għall-użu ta' triossidu tal-kromu il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni infetħet. Il-votazzjoni issa magħluqa. Approvata. Konsegwenze del fallimento del Naddu għall-effetti tal-falliment ta' Thomas Cook Group. Emenda 8, votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni issa d Votazzjoni maluqa. Approvata. Tlift il-xaħat jgħid il-President? Fit-18.2 hemm żball tal-PPE u eh, għandu jkun hemm vot pożittiv hemmhekk. Dan huwa point of order. Paragrafu 10 inkomplu favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda wieħed votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni issa magħluqa. Maddix. Emenda tnejn. Favur, anzi, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddix. Emenda tlieta. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Emenda erba. Votazzjoni miftuħa. Maluqa ma diċ ħamsa favur anzi votazzjoni miftuħa maluqa ma diċ emenda sitta favur votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ma Paragrafu 14, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Tini parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata. Paragrafu 18 f'sitt partijiet l-ewwel parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni nominali magħluqa approvata. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvata. E, tielet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvata. E, raba paragrafu, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa approvata ħames parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex is-sitt parti votazzjoni miftuħa magħluqa approvata premessa je yeah. test oriġinali favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Wara premessa emma. Emme. Għaddiet. Issa il-votazzjoni fuq ir rizoluzzjoni kollha. Dak favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. Informazzjoni sull'imposta sul reddito, proposta di risoluzione di sei gruppi politici votazzjoni nel suo insieme la votazione è aperta niftaħ il-votazzjoni kollha kemm hi fuq ir-riżoluzzjoni votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa u tgħaddi issa l-operazzjoni militari fit-Turkija tat-Turkija fil- Grigal ta' Sirja din ma l-emenda numru wieħed favur kontra astensjonijiet taddix ħan iċċekkjaw ftit. Paragrafu 3 niftaħ il-vot. Nala il-votazzjoni. Ma tad-dix. Paragrafu 4 L-emenda numru 4 favur kontra stenzjoniet ma taddi miex. L-emenda 13 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Maluqa ma taddix. L-emenda 14 votazzjoni miftuħa. Maluqa Taddix l-emenda 15 favur kontra astenzjoniet ma jaddix, ma taddix. Emenda 17 votazzjoni miftuħa maluqa. Ma taddix. F'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddi, tieni parti favur kontra astenzjonijiet Jaddi l-emenda 16 l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddix tieni parti taqa. L-emenda numru 12, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni maluqa ma taddix. L-emenda 5 favur kontra astenzjonijiet taddix. L-emenda 6 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 10 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet jgħadda di. Tini parti favur kontra astenzjonijiet taddi. L-emenda numru 7 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 18, vot miftuħ. Vot magħluq. Għaddi. L-emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddix l-emenda 10. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddix l-emenda 9. Favur kontra astensjonijiet. Taddix l-paragrafu 20, l-emenda 11. Favur kontra astensjonijiet ma taddix Eh, l-amenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Taddix. Mela nivutaw ir-riżoluzzjoni kollha kemmi favur kontra astensjonijiet taddi. Issa fuq il-sar eh, fil-Mediterran proposta tal-gruppi sijar e nivvotawa kollha kemmi favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Riżoluzzjoni tal-grupp ID favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Votazzjoni tal-riżoluzzjoni tal ppo kollha kemmi favur kontra astensjonijiet ma taddix proposta risoluzzjoni komitat libe paragrafu wieħed l-emenda 41 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddix l-emenda 42 d votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddix l-emenda 17 favur kontra astenzjonijiet ma jeddix l-emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet taddi. Ħan iċċekkjaw ftit. Niftaħ il-vot. Votazzjoni maluqa. Taddi. Mela jaqa il-dokument oriġinali l-emenda 43D votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma taddix 18 favur kontra astensjoniet ma taddix l-emenda 44, 49 niftaħ votazzjoni. Maluqa. Ma taddix. L-emenda 60 d votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix l-emenda 19 favur kontra astensjonijiet ma taddix l-emenda 45 de votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa maluqa ma taddix l-emenda numru 20 favur kontra astensjonijiet ma taddix l-emenda 46 niftaħ il-votazzjoni maluqa ma taddix l-emenda 21 d u 47 d votazzjoni miftuħa maluqa. Approvata. L-emenda 29. E Niftaħ il-votazzjoni. Nalaqa. Taddix l-emenda 48, votazzjoni miftuħa maħluqa. Taddix l-emenda 49 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix l-emenda 22 votazzjoni miftuħa. Maluqa. taddix l-emenda 62 votazzjoni miftuħa maluqa taddix emenda 77 favur kontra astenzjonijiet ħan iċċekkjaw ftit niftaħ il-votazzjoni. tgħaddi. L-emenda 2 qas. l-emenda 3 u 60 de, Votazzjoni miftuħa maluqa. X'ġarax qed jiġri il-President. Votazzjoni maluqa. Ma tgħaddix: 23 Ollu jdejkom ejdu li ftit favur kontra stenzjonijiet ma taddix l-emenda 78 favur kontra astenzjonijiet. Tati. L-emenda 64 fit tlet partijiet l ewwel parti votazzjoni miftuħa maluqa. Taddi, tini parti Eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi tillet parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi l-emenda 50 d votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix. L-emenda 65, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddix it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix 51 de votazzjoni miftuħa. maluqa ma taddix l-emenda 24 favur kontra astensjonijiet ma taddix l-emenda 66 l-ewwel parti niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Taddi t-tini parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. taddi. L-emenda 52, vot miftuħ. Maluq. Ma taddix. L-emenda 53 de, Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. L-emenda numru 3 favur kontra astensjonijiet taddix l-emenda 67 vot miftuħ magħluq u provat l-emenda 79 favur kontra astensjonijiet ħaniċċekkjaw ftit niftaħ il-vot Maluq. U dan jiġi approvat. L-80 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, tillet parti votazzjoni miftuħa maluqa. Ma taddix ir-raba parti, il-votazzjoni miftuħa, maluqa. U taddi. L-emenda 54 votazzjoni miftuħa. Maluqa. taddix l-emenda 68 il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Provata. L-emenda 69 fit tlet partijiet l-ewwel parti niftal l-votazzjoni. Nalaqa. Taddi. It-tieni parti votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Taddi tilet parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa u taddi. L-emenda sebajn, il-vot miftuħ. Maluq. jaddi. 71 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Din l-emenda taddi 72 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddix l-emenda 55 de votazzjoni miftuħa. maluqa ma taddilx l-emenda 25 eh, ma taddix l-emenda 56 votazzjoni miftuħa maluqa ma taddix paragrafu numru 15 26 d 57 d votazzjoni miftuħa maluqa taddix l-emenda 81 favur kontra astensjonijiet ollu jdejkom ħan iċċekjaw niftaħ il-vot. Maluqa u taddi il-test oriġinali f'żewġ partijiet, eh, l-ewwel parti ta' għattini parti ta' għaw naddu għall-emenda 58 d votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddix l-emenda 27 favur kontra astensjoniet ma taddix l-emenda 73 favur kontra astensjonijiet. Għan iċċekjaw niftaħ l votazzjoni. Taddi. għaz il-test oriġinali f'żewġ partijiet l-emenda numru 30. Niftaħ il-votazzjoni. Miftuħa maluqa. taddix. L-emenda numru 4 favur kontra astensjoniet ma taddix. L-emenda 28 favur kontra astensjoniet ma taddix. L-emenda numru 5 niftaħ il-votazzjoni. Maluqa. Ma Taddix il-premessa ċi l-emenda numru 6 favur kontra astensjoniet ma taddix l-emenda 7 favur kontra astensjoniet ma taddix l-emenda numru 8 niftaħ l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Ma taddix l-emenda 31 favur anzi votazzjoni miftuħa. Maluqa ma taddix. L-emenda 74 favur kontra astensjonijiet jittaddi. Aperta. Emenda 32 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda 9, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ emendi 10 d u 33 d votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddewx emenda 34 d premessa l votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex emenda eh, anzi premessa M, votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa din kienet emenda 35 dejjem maddiċ. premessa o emenda 11 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Maddiċ emenda 75 minn favur kontra astensjonijiet għadda emenda 36 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddietx emenda 12 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddietx Emendi 13 d u 37 d votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddewx. Emenda 38 d votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Emenda 14 minu favur. Kontra astensjonijiet m'għaddiex emenda 76 minu favur minu kontra astensjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet emenda 15 d minu favur minu kontra astensjonijiet m'għaddiex 39 votazzjoni miftuħa Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emendi 16 d u 40 d. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Maddewx. Nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni miftuħa. Magħluqa.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 Naddi l-kelma l-ewwel lill-President Lopez Aguilar. Grazzi ħafna sur President, minuta waħda biss. Sabiex ngħid illi f'ġurnata fejn għal darboħra qed nitkellmu dwar il-mewt ta' 39 eh, bniedem illi kienu vittmi tal-mafja tat traffikar ta' bnedmin l-imwiet li jsiru fil-baħar fis-Sahara. Jiddispjaċina li għal żewġ voti biss ma nistgħux nuru solidarjetà mhux biss ma dawk li inqatlu fil-baħar iżda wkoll mitu fil-baħar iżda wkoll ma dawk il-stati membri li taffetwa is sitwazzjoni ta' tfittxija u salvataġġ fil-baħar. Grazzi ħafna lis sur Agljar. Ngħaddu issa għal bidu tan-negozjati dwar l-attiżjoni tal-Maċedonja ta' fuq l-Albanija. Proposta ta' riżoluzzjoni ta' sitt gruppi politiċi, emenda erba' minn favur, kontra, astensjonijiet m'għaddiex, emenda numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. m'għaddietx emenda 15 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa magħluqa m'għaddietx it-tieni parti votazzjoni miftuħa magħluqa m'għaddietx emenda 11 minu favur kontra astensjonijiet m'għaddiex L-Onorevoli Ġetokowski jixtieq jitkellem? Le. Iva, grazzi kollega, għandi emenda orali fil-qasir sabiex nisħaq ir-rwol ta' responsabilità tal-President Franċiż Emmanuel Macron fuq ir-rifjut tal-bidu tan-negozjati u it-kabbir tal-Unjoni Ewropea u hemm impatt li jagħmel dannu fuq il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Quindi Quindi c'è stata questa proposta, ci sono... Ġifiri kalna din il-proposta, hemm meno kontra di proposta.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 Maddiċ, emenda 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. diċ, test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda, emenda 5, minu favur, minu kontra, astensjonijiet, m'għaddiex emenda 13 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex emenda 2 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex emenda 3 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Maddiċ, emenda 14 minu favur. Kontra, astensjonijiet, maddiċ. Paragrafu 10, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 6 minu favur. Kontra, astensjonijiet, maddiċ. Test oriġinali l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti minu favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 7 minu favur kontra astensjonijiet m'għaddiex paragrafu 15 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għadda emenda 8 d minu favur minu kontra astensjonijiet m'għaddiex premessa a votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet premessa b votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet premessa i Emenda 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddix, Emenda 17. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddix emenda 9 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, M'għaddiex votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Grazzi ħafna u grazzi tal-kollaborazzjoni tagħkom. Nissospendu s-seduta għal ftit minuti.

Jó napot kívánok! I would like gently to ask those members of the parliament. Nixtieq ġentilment nistaqsi lil membri tal-parlament li ser jitilqu sabiex jitilqu kemm jista' jkun malar sabiex nagħti l kelma lil dawk li jixtiequ jispjegaw il-voti tagħhom. Okay. Akkor rátérünk a szavazatindoklásokra. Az első pontban a Thomas... Tajjeb, mela nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-voti. L-ewwel punt l-effetti tal-falliment tal-grupp Thomas Cook. L-ewwel kelliem l-Honorevoli Howard mill-SND. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President Il-falliment tal-grupp Thomas Cook kellu effetti serju fuq il-konsumaturi, il-ħaddiema u negozji madwar l-Ewropa. 21,000 konsumatur qed jistennew eh, rimbors tal- tal-titjir tagħhom anki Gatwick kellu ħafna effetti, ħafna fil-fatt impjiegi f'dan l-ajruport kienu jiddependi minn din il-kumpanija. Qed nitolbu analiżi ta' dan il-falliment sabiex nanticipaw u niprevjenu situazzjoni bħal dawn li jiġru fil-futur. Ir-riżoluzzjoni wkoll eh, tafasizza il- il-użu tal-fond eh, aġġustament tan-nies li tilfu l-impjiegi bekk nofru taħriġ u assistenza lil dawk illi tilfu l-impjeg tagħhom jiena qed nitlob lis segretarju tal-Istat sabiex jagħmel użu minn telefon kemm jista' jkun malaj. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Palmer fisem is-Soċjalisti għall minuta Grazzi ħafna, Sinjura President, meta jiena nżilt minn fuq il- nizar minn fuq il-ferrovija f'Wester il-lejla jiena ser nara l-istatwa ta' Thomas Cook. Hemmhekk sabiex tfakkar Thomas Cook in negozju tiegħu u l vjaġġi l-ewwel vjaġġi eh, illi organizza fil-1885 fil-fatt wieħed mill-ewwel vjaġġi wasal fi Brussel u dawn l-ewwel vjaġġi illi waslu fl-Ewropa ma kellhomx il-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea, rridu nassiguraw illi dawk affettwati mill-falliment ta' din il-kumpanija u kumpaniji simili jkunu protetti bisseħ fil-futur u nitammu l-azzjonijiet tajba minn dan il-falliment illi affettwa 600.000 eh, passiġġier u ħafna impjiegi madwar l-Ewropa. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss l-onorevoli Bellamy fisem il-PPE. Grazzi ħafna kollegi. Bħala parlamentari dal-ħodu votajna fuq il-rizoluzzjoni fuq il-falliment ta' Thomas Cook u dan eh, għandu bżon ta' intervent tal-Unjoni Ewropeja, però nixtieq nisprimi x tiegħi fuq xi voti li ħadna dal-għodu aħna rridu narraw il-problemi tagħna mhux ta' ħaddieħor. Aħna l-Unjoni Ewropea ser raqstan tajjeb li nistgħu nagħtu lezzjonijiet lil bqija tad-dinja. Aħna daqstan ċerti illi maħniex serin lura fuq kawżi li aħna niddefendu meta nitkellmu dwar id-dritt ta' interferenza f'pajjiżi terzi. Dinja ta' tħassib kbir qed niddu bid-dawk demokraziji f'pajjiżi bħal fil-Polonja u aħna nasbu nistgħu nsolvu l-problemi ta' ħaddieħor. Qed nippruvaw eh, nixformaw eh, leġislazzjonijiet u mhux qed però naraw il-kwistjonijiet li jinteressawna. Aħna isna tribunar mhux parlament. Grazzi ħafna l-Onorevoli Polczak. Fisem il-PPE. Grazzi, signora Musíme pomoci při takto ohromném účinku pádu. Eh, Naqbel. Moti l-effetti enormi ta' fallimenti iva rridu nejnu il-klijenti u l-konsumaturi u hawnhekk huwa ċar id-dover li għandna transkonfinali kon negozji, konsumaturi, klijenti kollha ġew affettwati minnaħa l-oħra huma l-istati membri prinċipalment li huma responsabbli. Ma ħadniex pjaċir naraw il kulħadd jipprova jinvolvi id-daħħal il-Kommissjoni fuq il kwistjoni mingħajr bżonn. Kien hemm proposti biex innaqsu il-bonuses Eh, maġġuri ta' ħafna minn negozjanti u din hija kwistjoni ta' liġi privata. U s-seta pubblika ma nasibx li għandha rwol hawnhekk. Allura il pożizzjoni kalitarja mhix relevanti ma naħsibx. Avolja saru proposti bħal daw fil-passat. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Anzi, l punt fuq li mis fuq l-agenda huwa informazzjoni fuq it-taxxa ta' dħul minn ċerti kumpaniji u ferat. Rapportar kull pajjiż għalih. Huwa suġġett issa għall-ispjegazzjoni tal-voti. U nibdew minn l-ewwel kelliem li huwa Scott Katu mill-ħodur. Dar rapportar imur lura l-2015. Il-bonok, il-banek kienu assolutament kontra din il ħaġa li kollok informazzjoni kif il-kumpanija tidawru il-mod kif qed jagħmlu l-affarijiet tagħhom jassigura illi jkunu qegħdin iħallsu taxxa kif suppost ħafna minnhom qegħdin jirreżistu. Il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill fuq il-liġ tal-kumpanija ħaj għada biex jiddiskuta rrappurtar għat kumpaniji kollha kull pajjiż għalih jagħti l-każ li l-sitwazzjoni Ġermaniża e- qed tiċċaqlaq. Stati membri jridu jkissru l-blokk li hemm fil-Kunsill biex jassiguraw għajnuna f'dan il-kooperazzjoni u dil-kooperazzjoni tfisser servizzi e- sponsorjati e- pubblikament għal ġid tal-ċittadini. Grazzi il-kellim li jmiss. Is-sur Pospixil fissem il-PPE, grazzi ħafna. Bħala rapporter għal dan jiena kuntent ħafna il-Parlament ikkonferma l-opinjoni politika li t trasparenza fit-taxxa hija importanti ħafna biex niġġieldu frodi tat-taxxa. Waqt id-dibattitu wissa intqal illi problema l-iktar importanti hija il-pożizzjoni tal-Kunsill. ċerti stati membri qed jimblukkawna milli nadottaw din il-riżoluzzjoni. Irridu niċċaqalqu u nittama. <coughs> nittama li jkun hemm perseveranza jitneħħa l-imblokk min-naħa tal-Kunsill, fidej il-Kunsill Iridu niddiskutu wkoll il-bażi legali. Din hija diskussjoni teknika u m'għandix iżżomna milli nrisolvu il-problema. Grazzi ħafna. Ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda l-operazzjoni militari Turka u l-konsegwenzi tagħha. Joron, Kolleg, merci l'aggression de la turquie en syrie du nord implique une violation flagrante du droit international et humanitaire. l-attakk eh, fit-tramuntana tas-sirja huwa attak fuq il-liġi internazzjonali u s-sovranità tas-sirja turkija kellha tkun ikkundannata talli attakkat il-kurdi il-kurdi jenuna biex niġġieldu kontra l-istat iżlamiku tant huwa importanti li aħna nipproteġu l-fruntieri interni u esterni tagħna l-Unjoni Ewropea implementat sanzjonijiet fuq ir-Russja matul il-kriżi tas-Sirja. Allura kif huwa possibbli li Turkija tinvadi u tattakka s-Sirja mingħajr ma aħna nagħmlu xejn? Hemm bżonn li nieħdu azzjoni. Naħseb li l-fondi kollha marbutin mal- proċedura ta' qabel is-sħubija tal-kandidatura tat-Turkija għandhom ikunu sospiżi immedjatament. Importanti li nibdew bi proċess ta' paċi multilaterali jinkludi l gvern tas-Sirja. Hekk biss nistgħu nsolvu din il-kriżi. Grazzi ħafna issa jmiss l-Onorevoli Bruna. Grazzi ħafna Iva il- l-armata tat turkija invadiet it-tramuntana tas-sirja li affettwat il-forzi tad daesh u kien hemm bosta attakki fuq il-ċittadini eh, sirjani naħseb li l-ewropa setgħet u timplementa sanzjonijiet ekonomiċi fuq it-turkija iżda m'għamletx hekk wara dawn l-attakki kien hemm ħafna theddid b'rabta mal-flussi migratorji U dan jolqot ukoll il-fatt li l-Turkija ma għandix l-istess valuri tagħna u naħseb li dak kollu li kien intalab ma ntlaqax minn 553 membru inkluż eh, membri minn bosta gruppi differenti. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Bompard mill-Gwe. Grazzi ħafna Sinjura President, Assis Kollegi ir-riżoluzzjoni fuq l-operazzjoni militari fil-grigal tas-sirja mhixi fid-direzzjoni tajba ħabba li hija tikkundanna l-vjolenza fit-turkija u jirrikjedi li jkun hemm ritirar ta' truppi wkoll u naħseb li dan qiegħed jikkawża l-fatt li l-integrità territorjali tat-turkija għandha tkun irrispettata u anke l-elementi importanti hemmhekk jiena naħseb iżda li stajna nagħmlu iktar minn hekk stajna nikkundannaw dak li sar u nitolbu li tinbeda missjoni ta' żamma tal-paċi u anke nistabbilixxu no fly zone ħalli nipproteġu lill-kurdi u nipproteġu wkoll is-sigurtà tagħhom aħna m'għandniex nissew lill-kurdi. Grazzi. L-Onorevoli Pospixil paní. Pepe. Já jsem podpořil toto usnesení. Jiena appoġġajt din ir-riżoluzzjoni. Nemmen illi hija xi ħaġa illegali illi t-Turkija attakkat il-minoranza Kurda fis-Sirja. Dan kollu juri b'mod ċar illi t-Turkija mhijiex qed tilħaq l-istandards Ewropej, anzi għall-kuntrarju. Punt li ddiskutejnieh dan kemm il-darba hawnhekk fil-Parlament u anki kwalunkwe konsiderazzjoni li r-Russja xi darba tkun parti mill-Unjoni Ewropea wkoll issa tinsema' xi ħaġa ridikola. Issa it-Turkija għandha tibqa' wkoll membru ta' NATO hija tassew alleata tagħna jew il-politika internazzjonali tagħha fil-fatt mur kontra l-politika ta' NATO. Grazzi. Issa jmiss l-Onorevoli Howard. Grazzi, Signor President. Jiena votajt għal kundanna b'saħħitha għal l-invażjoni tat-Turkija, Erdogan u Putin donhom qegħdin jiftehmu dwar naħa ta' fuq tas-Sirja fil-waqt li Donald Trump joqgħod ma jgħid xejn. U din hija ta' traġedja għas-Sirjani u dawk fil-reġjun ta' Kurdistan tweġiba għal dak li qed jiġri bħalissa e, jfisser illi iva tnatu t-tort lil Trump għal dak il-mod kif huwa abbanduna l-aljati tiegħu U allura hawnhekk qegħdin ngħixu f'dinja perikoluża fejn id-drittijiet tal-bnedmin u tal-minoranzi qegħdin dejjem friskju u l-alleati tagħna bħal istati Uniti ma m'għadhomx affidabbli u allura sewwa ċar illi t 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea, inkluż ir-Renju Unit, għandhom jitkellmu flimkien bleħen wieħed b'saħħtu dwar il-politika barranija hekk kull meta nistgħu. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss eh, l-Onorevoli Zaradil mill-grupp ICR. E Grazzi ħafna, President. Ċertament l-invażjoni torka fil-Grigal ta' Sirja hija xi ħaġa li nikkundannaw. Ħaġa sewwa illi din hija eh, l-opinjoni tagħna wkoll. Iżda xorta waħda maħna ngħidu kollox, mhijiex sitwazzjoni fejn kollox huwa jew iswed jew abjad. Aħna bħala Unjoni Ewropea m'għandniex noħolqu l-impressjoni li forsi nappoġġaw il-forzi li jixtiequ disintegrazzjoni territorjali ta' pajjiż ieħor. Dik tkun interferenza mhux aċċettabbli fil-politika ta' pajjiż pa' Turkija u Sirja u Jekk l-Unjoni Ewropea tassew tixtieq tkun attur ewlieni fl-Unjoni Ewropea fil-pjattaforma dinija allura rridu nifqu ngħaddu dawn riżoluzzjonijiet kollha u nakkużaw l-Istati Uniti talli ma laħqux l obbligi internazzjonali tagħhom. Rajt id-dikjerazzjoni tal-President Trump ilbieraħ ma naħsibx li jkun hemm li ma jaqblux. Huwa qal illi ma kienx il-kompitu tal-setat militari tal-Istati Uniti illi jkunu l pulizija tad-dinja. Huwa qal li pajjiżi oħra wkoll iridu jagħmlu tajjeb għal dawn l-obbligu. Jiddispjaċini ngħid li għandu raġun. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha issa jridu jettu azzjoni jgħaddu mill-klima l-fatti. Mamlux hekk sissa l-ebda riżoluzzjoni mhux se l-affarijiet. Grazzi ħafna. Issa nsor punt li jmiss fuq l aġenda fuq il-Search and Rescue fil-Mediterran, spiegazzjoni tal-vot. L-ewwel kellim tagħna u s-sur eh, l-Onorevoli Xojdrova, Michela Xojdrova, għal mill-PPE. Grazzi tal-li tajtni l-kelma, ċe. Jien ma poġġajċ di riżoluzzjoni u ma poġġajċ għatta emendi Jiena nilqa sew li dir riżoluzzjoni fl-aħħar m'għaddiex permezz ta' żewġ voti ma' insomma. Jiena konvinta li mhux possibbli li wieħed jappoġġja refuġjati ta' negozju u daku li hu nifhem li qatt ta' NGOs kellhom intenzjonijiet tajba, m'għandniex inħallu nies imutu fil-Mediterran imma l-ewwel nett Rridu nkunu żguri li n-nies ma jkollhomx bżonn jaħarbu minn djarhom li huma jkollhom kundizzjonijiet tajba f'kampijiet ta' refuġjati fi żmijiet ta' kriżi biex bekk wara l-kriżi ikunu jistgħu jmorru lura. U jekk ikun hemm refuġjati intitolati għal protezzjoni internazzjonali għandhom ikunu f'pożizzjoni li jiċċievu din protezzjoni b'mod legali. Jiena nemmen li noħolqu distribuzzjoni mill-ġdid bħala mekkaniżmi eh, għar-refuġjati mhix idea tajba u diversi stati membri maċċettawiex u tkun qed tappoġġja dawn il-business refugees u kuntenta li m'għaddix din ir-riżoluzzjoni. Il-kellim li jmiss is-Sur Palmer għal SND, grazzi Sinjura President, naħseb din riżoluzzjoni llum eh, kellha żewġ voti biss kontra tagħha, hija ġurnata sewda fuq dal-Parlament Dil hija komplessa, iva. Għanna niffaċċjaw u nġibu għall eh, għal-ġustizzja eh, biex jiffaċċjaw il-ġustizzja daw it-traffikanti ta' bnedmin, iva. U mhix kwistjoni jekk napoġġawx l-idea li insalvaw tfal u familji u ġenituri milli jerqu fil-baħar, dawn in-nies kollha li qegħdin jagħmlu dal-vjaġġ f'periklu kbir. Jien votajt illum favur li jkollna search and rescue kif suppost fil-Mediterran u li t traffikanti jirċievu l-ġustizzja li ħaqhom u jiena votajt illum għal miżuri li fl-ħat ta' ġurnata jiġu naqil naqilbuhom għal deċenza umana. Grazzi nat il-kelm l-sur Budinski, Brudinski fisem li sijar. Grazzi, Presidenta tal-kelma, eżis kollegi, ikolli ngħid illi l-vot tiegħi għen b'mod tangibli. u di riżoluzzjoni ma' naf li hemm ħafna kliem emozjonali fuq das suġġett li huwa metodu ta' blackmail pubblika u qed nagħtu wieħed jifhem illi għamilna e, xi biċċa ġrat biċċa ħażina. Imma mhux hekk aħna qed ngħidu illi n-nies imorru fuq il-kosta tal-Afrika ta' fuq u mbagħad biex jaslu għall-Ewropa jibdew proċess. Dan ikun e, qed jippromovu jippromovi l-NGOs jien kont fil-Polonja u jien rajt ħafna statistika u dejta u dan il-gruppi organizzati għandhom iżjed profitti minn droga u traffikar tal-armi. Jiena kuntent li di riżoluzzjoni maddiex. Grazzi is-sur Zahadil mill-ICR. Grazzi ħafna Sur President, jiena nfutajt kontra din ir-riżoluzzjoni, jiena kuntent ħafna illi ma ntlaqitx din riżoluzzjoni u nixtieq ngħidilkom biċ-ċar li konna deħlin fis sqa hawnhekk. Ma nistgħux aħna niġġieldu kontra traffikar tal-bnedmin b'mod effettiv, ma nistgħux niġġieldu kontra dawk li qed jibbużaw mill-isfortuna ta' bosta nies fl-istess ħin għaddu riżoluzzjonijiet li mhux biss mhux ħajwaqfuhom anzi qegħdin iħeġġuhom biex ikomplu għaddejjin kif sejrin li ma nistgħux nappoġġjaw lanqas lil dawk l-ngos li huma rrappreżentati minn carola rackete pereżempju kaptan illi meta kienet qiegħda ssalva lir-refuġjati fuq il-baħar kisret bosta liġijiet liġijiet anke tal-liġi internazzjonali tal-baħar jiena naħseb li rridu naħdmu biex ngħinu lil dawk il-pajjiżi li minnhom ġejjin dawn ir-refuġjati ħalli b'hekk nistabbilixxu sistema u s-sitwazzjoni fil-pajjiż tal-oriġini ħalli hekk inkun nistgħu nwaqfu l-refuġjati milli jiġu naħseb li rridu nieqfu għaddejjin dawn riżoluzzjonijiet. Grazzi ħafna. Issa ħantemmu dan id-dibattitu u ngħaddu għad-dibattitu li jmiss il-ftuħ tal- eh, negozjati ta' sħubija tal-Maċedonja tat Tramuntana u l-Albanija. Nibdew bl-Onorevoli Xojtrova mill-ppe grazzi ħafna nixtieq illi ngħid illi nappoġġja ħafna riżoluzzjoni tal-parlament ewropew illi tikkritika l-kondotta tal-gvernijiet olandiżi eh, ġermaniżi u franċiżi naħseb illi minħabba li negozjati twaqfu minħabba fihom jiena naħseb li dak kien żball minħabba li vera li negozjati ħajkunu twal u komplikati iżda hemm bżonn illi jimdew u hemm bżonn li jimdew biex dawn il-pajjiżi jkollhom perspettiva perspettiva Ewropea ġejjin. Jiena naħseb li l-Maċedonja tat-Tramuntana dan l-aħħar laħqet ftehim mal-greċja fuq l-isem tal-pajjiż u naħseb li dan kien ftehim importanti u kellna napprezzawh iktar f'dan il-kuntest nixtieq ngħidilkom milli l-unjoni ewropea ma kellix titlef l-influwenza li għandha fil-balkani għada s-serbja ħa jiffirmaw is-subija tagħhom fl-unjoni eżatika naħseb li dan huwa pass tajjeb grazzi ħafna s-onorevoli vondra Għan ispiegalkom għalfejn jiena votajt favur riżoluzzjoni għal ftuħ ta' negozjat minħabba li bħala riżultat tal-azzjoni ta' stat membru wieħed il-ġejjieni ta' reġjun eh, reġun kollu issa huwa medded. Jien ma nistax naċċetta din minħabba mhux biss li Slovenja kien parti minn dan il-pajjiż iżda wkoll il-mam ommi ġew il-Maċedonja jiena naħseb illi hemm bosta nies illi qegħdin jagħmlu din il-ħaġa u jispiċċaw b'xejn naħseb li dan jista' jkun sinjal tal-fatt illi aħna mixjin fid-direzzjoni tajba minkejja li nafu li hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu. Naturalment iva għandna bżonn ta' riformi fl-Unjoni Ewropea kulħadd jafa din iżda Naħseb l-iktar ħaġa importanti li ngħidu li jekk ħaniftħu dawn in-negozjati dawn allura ħajkunu qegħdin jgħaddu l-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Budinski mill-ICR. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjura President, il-bira kellna dibattitu hawnhekk fil-Parlament u l-Speaker tal-Parlament tal-Maċedonja sema dan id-dibattitu. Kien hemm diversi vuċijiet arroganti, kummenti mhux raġonevoli biex nuru li dawk li jirrappreżentaw pajjiżi ikbar forsi ma tantx jagħtu l-istess rispett lil pajjiżi iżgħar jew soċjetajiet iżgħar. Pereżempju l maċedonja tat-Tramuntana. U jiena ftakart il-kliem ta' Bonaparte u Taneral għaliex din it-tilwima għadha għaddejja. Jekk Franza se tibblokka l-adeżjoni ta' dan il-pajjiż, allura hawnhekk ikollna żball u żball kbir. Nikkwota wkoll Winston Churchill li qal ukoll il-Balkani huma iż-żaq tal-Ewropa u dawk il-pajjiżi issa qegħdin f'pożizzjoni vulnerabbli ferm huma sensittivi għal dak li se jiġri fil-ġejjieni. Forsi minħata l-Arabja Sawdita jew mir-Russja li rajna votajt favur resoluzzjoni. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim illum. Is-sur Sahradil għall-ICR. Grazzi ħafna, President. Ċertament votajt favur ir-riżoluzzjoni għaliex jiena ġej minn dik il-parti tal-Ewropa fil-fatt li daħlet fl-Unjoni Ewropea 15-il sena ilu biss. U allura il-pajjiżi tagħna m'għandhomx dritt morali li jwaqfu lill oħrajn milli jitlu fl-Unjoni jekk dawn il-pajjiżi jixtiequ jagħmlu hekk. Aħna dejjem konna favur it-tkabbir. Min-naħa l-oħra. Ikolli ngħid li ħamna nifmu għalfejn xi wħud mill-ġirien tagħna ma tantx għandhom entużjażmu għat tkabbir tal-Unjoni Ewropea dawn l-ekk imsejħa eh, stati membri antiki u ċertament l-esperjenza tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant mhux qed tiġi issa riflessa hawnhekk. Pereżempju kien hemm ukoll sitwazzjoni fejn qegħdin nippersegwitaw lil Polonja u l-Ungerija u allura għandna nifmu aktar lil ġirien tagħna nifmu l xulxin aħjar biex bekk inneħħu xi ftit mill-ostakli ta' qudiemna. Grazzi ħafna. U bekk b'dan l-aħħar diskors nistgħu nagħlqu s-seduta sa tlieta. Grazzi. Good afternoon, colleagues. So the sitting... il war nofsinhar tajjeb, kollegi. Inkomplu bil-plenarja, il-minuti tal-bira u testu huma disponibli għaw xi kummenti mela il-minuti huma approvati. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija mistoqsija orali l-Kummissjoni il-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv Farkas bħala kap eżekuttiv tal-AFME. Qabel ma nibda d-dibattitu nixtieq ninfermakom illi biex titkellmu taħt il-proċedura catch tiegħi jkun possibbli li tużew kemm ir-reġistrazzjoni standard tas-soltu u s sistema ġdida illi bija tirreġistraw b'mod elettroniku jiġifieri. Nistidinkom biex dejjem iġibu l-voting cards magħkom. Jekk tixtiequ tirreġistraw għal catch tiegħi tistgħu tagħmlu dan minn issa mingħajr ma toqgħodu tispiċċa tistennew li jispiċċa dibattitu. Niftaħ id-dibattitu issa u nixtieq nħalli l kelma lill-awtur is-sur Tang. Yes, Thank you, Mrs. President. Iva, grazzi, sinja President, u grazzi tal-ispiegajt il-proċedura tal-catch di għaj. Napprezzaw. Riċentement kien eh, intqal illi Adam Farkas se jsir CEO ta' Lafme. Rimarkabli le? Sorpriza illi supervisur ta' dan is-settur jisir issa Eh, kap eżekutiv hawnhekk li BA tagħmel supervizjoni tas settur bankarju tal-Unjoni Ewropea u jagħmel standards tekniku eh, fil leġislazzjonijiet prinċipali għalhekk li BA huwa ta' importanza eh, kbira fil-supervizjoni finanzjarja. L-AFME għandha espertiż tekniku tifoka fuq miżuri li timplementa E, u tiproponi li BA. Timmaġina kemm kont sorpriz illi jiena e, indunajt li l-eżekuttiv tal-IBA se jsir issa siqiegħu tal lafme u se jkun jista jinfluenza leġislazzjonijiet prinċipali f'dan ir-rwol barra minn hekk dan se jagħti l-idea ħażina li jekk inti tkun ħabib ta' kulħadd u amikevoli li jsettur li inti eh, qed irregola se jkollok eh, impjieg ta' veru mbagħad wara. Eh, L-Unjoni Ewropea titrep tipprevjeni dan. Artiklu 16 jgħid li l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jagħmlu lobbying fuq il-personal tal-istituzzjonijiet li jkunu jaħdmu magħhom qabel għal perjodu ta' sena. Is-CEO tal-AFME li jżomm kuntatt mal-IBA hija l headline ta' dan id-deskrizzjoni ta' impjieg Ir-regolamenti tal-personal iħallu wkoll l-imblukkar ta' movimenti fl-impjieg jekk imorru kontra l-interess leġittimu tal-istituzzjonijiet. Hija xaħġa ħaġa differenti. Issa il supervizjoni se tinbidel. Issa jekk dan ma jwasax għal konflint ta' interess, Jekk farkas jitħalla jinaqat mal-afme, kull uffiċċju jista' jaqbad u jmur ma' kull organizzazzjoni e, illi jrid. Dan naturalment huwa l-artiklu kollha. L-bira kellna petizzjoni ma' 58 NGO kontra dan il-kas ta' revolving doors. Aħna frustrati dwar dan u ħafna nies huma frustrati. fisem iċ-ċittadini tal-Ewropa jiena nsaqsikom intom tħossu li dan l-ispussjar ta' farkas hija xi ħaġa etika taqblu li sur farkas jibqa' fil-pożizzjoni tiegħu sal-aħħar ta' jannar se tagħmlu pressjoni fuq l-IBA biex tbiddel il-pożizzjoni tagħha u ma tħallix din il-ħatra issir u x'se tagħmlu? Se tagħtu kasom dawn il-kwistjonijiet ta' etika. Grazzi. Thank you very much. Now I would like to give the floor to Commissioner Mimica. The floor is yours. Grazzi, il-Kommissarju Mimica. President, onorevoli membri, l iba hija marbuta mir-regolamenti tal-personal li għandhom afas etiku għall istituzzjonijiet Ewropej u għall aġenziji dan il-qafas jinkludi restrizzjonijiet ta' wara l-impjieg illi kienu mpoġġeja fis seħħ mill-regolamenti tal-2014. Il-Bord ta' Supervisuri tal-IBA e, tiħu deċiżjonijiet biex tiddeċidi u tinforza restrizzjonijiet wara l-impjieg tiddeċidi fuq ir-rekwiżiti li għandhom jiġu posti fuq is-sur Farkas biex jingħaqad mal-lafme. Il-Kummissjoni u rappreżentant tagħha ma tivutax fil-bord tas supervizuri dana kollu l-Kummissjoni hija membru tal-bord u għalhekk hija intitolata li tikkontribwixxi għad diskussjonijiet fil-bord. F'dan il-kuntest il-Kummissjoni talbet biex ikun hemm l-aktar approċċ strett possibbli biex is-sur Farkas jitlaq mill-IBA id-deċiżjoni maħuda mill-bord tal-IBA jew mis-supervizuri tal-IBA għandha l-istruzzjonijiet fuq is-sur Farkas waqt li kienet jaħdem fl-IBA u anke wara rigward eh, restrizzjonijiet id-deċiżjoni maħuda mill-supervizuri tal-IBA tinkludi miżuri biex jiġi kopert il-perjodu ta' noit ta' notice. Dawn il-miżuri jinkludu it-terminu immedjat, it-terminazzjoni immedjata skont il-politika, ġifiri l-attendenza fil-laqat u l-aċċess għall-informazzjoni barra l-operazzjonijiet eh, u id-Dipartimenti tal-Accounts. Ir-restrizzjonijiet jinkludu wkoll tleċ xhur li fihom ma jibqax eh, f'pożizzjoni awtoritarja u ma jistax ikun fuq il-post tal-IBA jekk ma jintalabx mill-President u ma jibqax ikollu aċċess għas sistemi tal-IBA. Dan kollha qegħdin fil-linji gwida tal-personal. Issa rigward l istruzzjonijiet ta' wara s-servizz, eh, is-superviżuri tal- bord għallu li sur Farkas ma jistax jingaġġa f'lobbying jew inkella pariri vizavi l-IBA jew ikollu kuntat professjonali mal-personal tal-IBA għal periodu ta' 24 xar u ma jistax jikontribwixxi għax xogħol ta' lafme jew inkella suġġetti illi ju jkun ħadem fuqhom f'dawn l-aħħar tliet snin fl-IBA u dan irrid jibqa' jagħmlu għal 18-il xahar. U għalhekk hemm restrizzjonijiet il ripjevjenu il-konflitt ta' interess fil-perjodu ta' notice sakemm is-sur Farkas jibqa' jitlaq mill-IBA u anki wara li jitlaq mill-IBA u hija responsabilità tal-IBA li tinforza daw ir-restrizzjonijiet. Thank you very much. Now on behalf Grazzi issa fisem il-grupp tal Soċjalisti Demokratiċi l-essendi Issor Fernandez għal żewġ minuti. Grazzi Sinjura President. Dawn l-aħħar snin kienu diffiċli ħafna biex wieħed jafda u jemmen fl-istituzzjonijiet skont is-servejs kollha naraw illi ċittadini Ewropej maċ fadlilhom fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej u din nuqqas ta' fiduċja intużat mill-popolisti u mill-nazzjonalisti biex eh, jimminaw kemm il-proġetti ta' l-Unjoni kif ukoll il-prinċipji tad-demokrazija. U din l-aħbar il-CEO tal-IBA se jgħaddi f'waħda mill-iktar entitajiet tal-lobbying bar fl-Unjoni Ewropea vera taqbel ma' din l-istampa ta' nuqqas ta' indipendenza ta' entitajiet pubbliċi din l-idea ta' politiċi u eh, nies ingarigati fis-settur eh, ċivili li mhux qed iservu eh, liċ ċittadini tagħna. Il-Kummissjoni jekk tiddeventi sistema fej nies eh, illi jaħdmu ma' kollegi umbat jitilqu minn ċertu entità u jmorru foħra, allora se jkollna sitwazzjoni prekarja ħafna, iridu jqisu jekk se jkun hemm konflitt ta' interess. Issa, Dawn ir-regoli fuq il-personale jagħmlu sens fil-verità għandna entità indipendenti li tevalwa dawn it tip ta' sitwazzjonijiet eh, każ b'każ għaliex impossibbli għan-nies illi jaħdmu ma' dawn li jkunu se jħallu l-post tax-xogħol u jmollu imorru għall entità tal-lobbying. Allura eh, ma nafx kemm jistgħu jkunu indipendenti fil- ġudikament tagħhom daw, allura jridu naraw kif se nirrevedu il-regoli. Issa għal ħodor l-għale il sinjura Karem. Sinjura President, kif qalet il-kollega, dil ħaġa ma tistax tibqa għaddejja hekk li noqogħdu nduru fl-istess ċirku ikompli dajja fil-fiduċa fl-istituzzjonijiet Ewropej. E, L-istess ġara fil-qasam nukleari. Dak li qed naraw hawnhekk hija xi ħaġa normali. Jekk inti tħares li dak li ġara qabel, tara li din mhix ħaġa ġdida. Fiftit eh, ġimat eh, Farkas se jispiċċa fl-afme u suppost l-afme qed tagħmel eh, supervizjoni tal-liġijiet bankarji Hemm projbizzjoni ta' 24 sar xar illi hija mamula fuq eh, dan il-personal. Un batem mm, proibizjoni oħra ta' 18 il-xari ma' min jemminom daw l-affarijiet u min jista' jikkontrollhom. U jekk u mux se jagħmel lobbying, żgur li għandu għarfien bizzejiet u dokumenti illi mbagħad se jużhom għall-interess privat. Is-sitwazzjoni hija waħda skandaluża u m'għandix eh, tiġi aċċettata u regola fuq revolving doors għandha tinbidel għandhom għandna nkunu aktar stretti hawnhekk ħalli baħna nkunu nistgħu nżidu l-fiduċja taċ-ċittadini tagħna u ma nħallux lok għal konflitti ta' interess jew inkella suspetti il-perjodu ta' tranzizzjoni minn posta liħor għandha tkun ħafna itwal. U din għandha tapplika l-aġenziji u l-istituzzjonijiet kollha biex nevitaw sitwazzjoni fejn ikollna regoli ta' każ b'każ. Hemm bżonn Awtorità Ewropea indipendenti responsabbli għall-etika biex tassigura li dawn l-affarijiet jimxu sew. Imma jiena naħseb illi xorta nistgħu nagħmlu xi ħaġa qabel dan kollu. Ejja nżommu l-integrità tal-istituzzjonijiet Ewropej. U allura jiena nissuġġerixxi illi nirrifjutaw illi s-sur Farkas jieħu din il-pożizzjoni dan ikun sinjal ta' determinazzjoni tagħna biex nevitaw il-konflitt ta' interess u naħseb illi għanna namlu għad il-bicċa xogħol. Ruiz de Vessa, per favor. Grazzi l-Onorevoli Ruiz de Vessa. Grazzi, Signora President. Jiena vera kontent li qed nagħmlu da dibattitu hawnhekk illum fil-Kamra. Forsi mhux l-aħjar ħin tal-ġurnata biex nagħmlu dan ħafna mill-kollegi diġà telqu wara il-proċess ta' votazzjoni, però jiena nilqa il-fatt li għandna ċittadini hawnhekk li jistgħu jisimgħu dan id-dibattitu u allura nixtieq insellem lil kull min qiegħed jismana. Nirringrazzja wkoll il-kollegi Tanku Fernandez li poġġew dan fuq l-aġenda tagħna billi għajmu din il-mistoqsija orali u għallura nishtiq nifraħ li sur Karem mill-qasam tal-ħodor Iva, dan li għanna unek huwa konflitt ta' interess, aħna nafu sur Mibizza li il-mara ta' ċesri mux biss għanda tkun onorevoli, onorabli u sinċira, imma għanda tider li jek. Allura, Dawn il-kondizjonijiet favorevoli ġew imposti fuq is-sur Farkas għaliex taf inti qegħdin ngħidu illi dak li għandna se nsolvu l-problema. Però kif qalu l-kollegi tiegħi din hija xi ħaġa li ma tistax tiġi ċċekkjata. Kulħadd jista' jpoġġi madwar mejda Eh, ma' xi ħadd ieħor u jqgħod jgħid fuq x'kien jagħmel qabel eh, u ħadd ma ħajkun jaf jekk xi ħadd jagħmel dil-biċċa xogħol. U jiena naf imma li l-Kummissjoni saqsit lil bord ta' Supervizjoni għall-applikazzjoni l-aktar stretta ta' regoli, però dan ma kienx biżejjed, regoli jridu jkunu aktar stressi, stretti u l-applikazzjoni għandha tkun stretta u koll Suppost kellna perjodu transitorju ta' milli l-qasna xil għas-sur Farkas, grazzi ħafna issa għal 3 minuti s-sur Tang again għal darboħra. Grazzi President, grazzi l-Komissjoni tal bet eh, taf il-kollegi tijaj eh, ma qablux ma dil biċċa xogħol għax tafu xinu l kondizjonijiet li poġġejtu fuq sur Farkas jina rajtom u mhumiex bizzejiet. Jiena diġa rajt il-possibilità li niprojbixu l-farkas li kollu eh, komunikazzjoni professjonali mal-LBA. Barra minn hekk, barra l-kuntest eh, privat, hemm il-kuntest professjonali Li bieħi tgħid ukoll li sur Farkas ma jistax jagħti semu f'attivitajiet li għandhom x'jaqsmu max-xogħol li sar fl-aħħar tliet snin jiena nitħab dil-biċċa xogħol ma nistax naħseb fuq suġġett wieħed illi fl-affme ma jaqax taħt li bijaj u mandux jaqsam max-xogħol tax-sur Farkas. Nerġa' nsaqsi. Is-sur Farkas se jpoġġi fit-tori tal-lafme jaħdem eh, u jagħmel li għandu jagħmel u minn ħajara imbagħad qed jiġri jekk hux qed juża l-informazzjoni eh, tal-IBA biex jaħdem hemm. Jiġifieri min ħajamel monitoraġġ tas-sitwazzjoni. Barra minn hekk eh, l-ar ħaġa il sur Farkas jibqa fl-IBA sakemm jitlaq fil-verità il-lealtà tiegħu hija kompromessa u xorta li BA tagħmel tpoġġi l-kont fuq eh, iċ-ċittadini li ħarsu t-taxxa biex ikun hemm it tranzizzjoni ta' farkas mill-libija għall afme Issa dan il-pattern ta' revolving doors fil-fatt irridu eh, nindirizzawh, pereżempju Sur Barroza li mar fil- Goldman Sachs, Jonathan Hill li mar eh, l-BS għat maħattu azzjoni, meta sejfet lilkom tinfurzaw ir-regoli ta'kom stess. Meta se tirrispettaw l-integrità tal-istituzzjonijiet ta'kom. Grazzi. I have received just one. Aw talba waħda għal-KHDI għalek nishtiq li nisimu is-sur Brajer. Għandek minuta. Iva, grazzi ħafna, Signor President. Meta supervisur imleħħaq ta' bank jkun e, qed jinnegozja biex jaħdem man-naħa l-oħra, l-affarijiet ma jkunux qed jidru e, zbieħ għalih li qisu qed jinxtara. Il-nies ma tantx jafdaw is-settur finanzjarju ngħidu l-affarijiet kif huma u ktar u ktar fuq supervizjoni tal-banek. Ġifiri, ma naħsibx dak li qed nagħmluha bizzejiet. Ma nafux laqqas meta bidihom in-negozjati dan biex jaddim għanna l-oħra kien għadu eh, jaħdem mal iba Kellu xi kien hemm xi influenza ġifieri ta' fuq ix-xogħol li jagħmel. Jiena naħseb li irrit ikun hemm żmien ta' eh, tranzizjoni biex jieqaf kull tieqaf kull edeja ta' konflitt ta' interess. U jekk dan ma jkunx biżejjed eh, biex nimponu din il-cooling period, forsi ta' min wieħed jaħseb għal għal riforma. Very much and now. Iva, grazzi ħafna nixtieq li nisimgħu nerġgħu nisimgħu il-Sur Kummissarju Mizza. Grazzi, Signora President. Onorevoli membri, grazzi ħafna għal dan id-dibattitu importanti ħafna ġifiri fl-isfond ta' din mistoqsija orali. Il-Kummissjoni temmen li n-normi għolja ta' etika jistaw jintużaw tajjeb fl-IBA fl-Aġenziji kollha jekk ikun hemm qafas ormonizzat, għafas legali. U anki ġifiri għal komissjoni l-ġdida jiena nista nitkellem u ngħid dawn l-istess affarijiet għax se jiġu konsidrati e, kemm dan id-dibattitu u riżultati tiegħu biex namlu reviżjoni tal-kundizzjonijiet eh, ta' xogħol li jiġi wara li tkun xi ħadd ikun temm xi karika, il-responsabiltajiet anki mill-lat ta' etika. Din hija r-responsabilità wkoll tal-Bord ta' Superviżuri tal-IBA biex idaħħlu dan il-qafas legali billi jieħdu wkoll indipendenti dwar restrizzjonijiet post-employment skont ir-regolamenti eh, interni tagħhom Iva, ir-responsabilità tal-bord tal-IBA ta' superviżuri biex mhux biss jadottawhom dawn restrizzjonijiet imma li jinfurzawhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, id-dibattitu bekk issa magħluq il-minuti eh, ta' din il-laqa se jaddu jiġu approvati fil-bidu tas-sessjoni li jmiss u bil-rezoluzzjonijiet fil-part session se jaddu l-entitajiet li nsibu eh, fil-lista tal-rezoluzzjoni. Bekk naġġorna s-sezzjoni tal-Parlament Ewropew u nagħlaq din is-sezzjoni. Din is-sessjoni.